Hello, everyone. Uh, regarding our agenda for today, unfortunately... Mela dwar l-agenda tal-lum, sfortunatament il-Viċi President Sefkovic kellu jkanċella l-attendenza tiegħu għall qatana tal-lum fl-aħħar minuta. Hija ħasra e, u speċjalment għaliex e, għandu problema ta' saħħa, ġifieri naħsbu ftit fih. Issa għandna xi suġġetti li nistaw niddiskutu l-lum, nistaw niddiskutu xie oġġezzjonijiet, għanna x'namlu ġifiri. Iġviri ma jfissix laħna spiċċaw qabel, sempliciment għax mux ġej u. Għalek minnajr il-prezenza ta' Sur Sefkovic, jek mawx oġġezzjonijiet nistaw nadottaw l-agenda. In your file is the mission report of... Mela, għandkom il-rapport tal-missjoni tal-delegazzjoni ta' Talan fl-Estonia ta' 22 sa 24 ta' Mejju. Vera għadda żmien fil-fatt għax qegħdin kważi Deċembru. Mbagħad irridu naraw eżattament għaliex domna daqshekk mela għaw 21 lingwa li tistgħu tużaw mbagħad għandkom il-files mibgħuta lilkom mod elettroniku. Aħna ċirkulajna wkoll rakkomandazzjoni mill-koordinaturi Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet sal-aħħar tal-ġurnata din tiġi adottata. Mela l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa li nirrapportaw lura lilkom fu eh, negozjati interistituzzjonali li għaddejjin hawn numru ta' suġġetti bħalma tafu. L-ewwel net. il Mekanizmu l-monitoraġġ u rapportaġġ tal-emissjoni tal-gassijiet effett serra u it-tieni trialogu fuq dan il-fajl taqsim tal-pis u tal sforz L-istituzzjonijiet ħadu nota ta' riżultat tal-qat tekniċi, speċjalment għal dawk li huma l-flessibilitajiet u l-konformità, kien hemm skambju ta' opinjonijiet fuq dawn il-punti, imma ma ntlaħaqx ftehim Minkejja xi differenzi bejn il-Kunsill u l-Parlament fuq aspetti kritiċi, id-diskussjonijiet saru f'atmosfera kostruttiva għal għazdinja l-opinjoni tagħna bħala l-Parlament. Ġi maqbul li il-maġġoranza tal-kwistjonijiet jiġu delegati għal eżaminazzjoni fuq livell tekniku qabel it-tielet trialogu. Issa mbagħad nagħtu t-tieni punt il-LULU CF kien hemm it-tieni trialogu informali fit-22 ta' novembru. Kemm il-Parlament u l-Kunsill appoġġa approvaw numru ta' kwistjonijiet li ġew maqbula fuq livell tekniku u laħqu ftehim fuq numru ta' kwistjonijiet addizzjonali. Diskussjoni fuq kwistjonijiet eh, oħra sensittivi fuq livell politiku bħal flessibilità potenzjali għall-art tal-foresti ġestita kif ukoll l struttura ta' gvernanza għal reviżjoni tal-livelli ta' referenza tal-foresti eh, diġa ġiet organizzata u saret u n-negozjaturi qablu jiddelegaw numru ta' kwistjonijiet sabiex jiġu eżaminati addizzjonalment fuq livell tekniku qabel it-tielet trialogu li ħajsir fl-14 ta' Deċembru fi Strasburgu. Imbagħad ngħaddu għat-tielet punt ġifiri regoli proċedurali fil-qasam ta' rapportaċ ambientali L-ewwel u l-aħħar trialogu fuq id-deċiżjoni dwar dawn ir-regoli proċedurali fil-qasam tal-rapportar ambientali ukoll sar fit-22 ta' Novembru, il-pożizzjoni ta' żewġ kolleġislaturi kienu verament rib fuq kważi l-emendi kollha. Għalhekk kif faċli l-wieħed jasal għal bil provizorju fil-fatt ta' inatata attenzjoni speċjali għatħul fis seħ ta' din id-deċiżjoni fejn hemm artikli speċifiċi li rridu jkunu korrelati ma' dispożizzjonijiet maqbula jew ħajjiġu maqbula fin-negozjati interistituzzjonali dwar reviżjoni tal-ITS u il-pakket tal-iskart mod rispettiv. Għalkemm ir-rabta ma' deċiżjoni tal-ITS ġi solvuta l-Parlament u l-Kunsill qablu li posponu l-vot fuq ir-regoli proċedurali fil-qasam ta' rapportar ambientali sakemm ma jkunx hemm qbil fuq il-pakkett tal-iskart sabiex nassiguraw li jkun hemm konsistenza legali. U dan ifisser li l-votazzjoni fil-Kumitat tal-Envi xaktarx li ħajsir f'jannar. Issa nistgħu nadu għal punt numru 5 fuq l-Istrateġija Ewropea fuq sistemi ta' trasport intelligenti kooperativi għandna rapport minn naħa tal-Onorevoli Xaldemos għaw maħna? Dan huwa rapport ta' inizjattiva propja minn Tran. Mela, nixtieq ngħaddi l-kelma l-rapporter u mbagħad li shadow rapporters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 Meta, dak li namlu għawek fil-Kumitat tal-Ambjent huwa li nħejju opinjoni għal kumitat tat trasport u namlu dan bażi tal-fat li il-Kummissjoni Ewropea propju din il-ġimgħa eh, ħajkun illu sena ġifiri li l-Kumitat ippreżentat ir-rapport fuq Strateġija Ewropea ta' Kooperazzjoni fuq Sistemi ta' Trasport Intelligenti. Sistema ta' mobilità li fuqu irridu nikkontribwixxu lill-Kumitat eh, tat Trasport. U li ħaġa importanti hija li t teknoloġija it digitalizzazzjoni ħajwaslu għal opportunitajiet ġodda fil-qafas fil-qasam tal-trasport. Din ħat tkun waħda mill-affarijiet li ħat tmexxina l qoddim fl-iżvilupp tal-setturi tat-trasport tagħna għalhekk hemm innovazzjoni teknoloġiċi, possibiltajiet ġodda għal modelli ġodda ekonomiċi ta' kumpaniji. Għalhekk id-diġitalizzazzjoni m'hemmx dubju li ħadd biddel is-settur tat-trasport, imma ħaġa oħra importanti rridu nenfasizzaw u li nistgħu narawha fl-istrateġija jeli maħniex qed nitkellmu biss fuq kwistjoni ta' tkabbir u postijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea, imma wkoll kif nistgħu nużaw dawn it-teknoloġiji l-ġodda biex nigarantixxu l-fatt li natu importanza li settur ta' trasport tagħna li rrid ikun sostenibbli billi nużaw dawn l-opportunitajiet il-ġodda diġitali dawn it-teknoloġiji l-ġodda. B'tali mod li ikonna strumenti sabiex ikonna e, settur ta' trasport li jkollu emissjonijiet baxxi li kulħadd jixtieq li jkollna. Memx dubju li hemm potenzjal kbir f'dan kollu għal dak li huwa it-tnaqqis tad diossidu tal-karbonju kif ukoll in-nox biex innaqsu il-konċentrazzjoni kbira tal ozonu eh, anka l-istorbju. U dak li għanna huma il-teknoloġiji digitali u jippermettunna nikkomunikaw biex b'dan il-mod ikunu nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' traffiku bl-aħjar mod fil-ġejjieri ħafna iżjed minn issa u dan billi innaqsu l-istorbju, l-emissjonijiet. U ovvjament, jekk nistgħu nagħmlu ġestjoni aħjar ta' dan kollu, jista' jkollna wkoll inqas konsum ta' enerġija. Fil-Kumitat tal-Ambjent, hemm bżonn li aħna nagħtu l-opinjoni tagħna sabiex inkunu nistgħu nappoġġaw din l-istrateġija xi hija strateġija tajba. Għalhekk tkun ħaġa tajba jekk imbagħad toħloq ukoll e, postijiet tax-xogħol u tagħti rwol importanti lill-istati membri dejjem skont dawn il-sistemi intelligenti ta' trasport, imma jiena naħseb li l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu huwa li nenfasizzaw il-fatt li dan ħajkun strument li jista' jintuża tajjeb sabiex naħsbu fl-ambjent, fil-klima u fis-saħħa pubblika. Għaliex aħna nistgħu u għandna innaqsu l-emissjonijiet. U din ċertament ħatmur għal vantaġġ ta' saħħa pubblika. Kif ukoll tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju, unkunu nistgħu innaqsu wkoll il-livelli ta' storbju tal-karozzi kif ukoll tal-, -karozzi, kif ukoll tal vetturi tqal. Iġviri hemm ħafna vantaġġi oħra sabiex nkun nistgħu noħolqu dawn is-sistemi ta' trasport intelligenti. Nitkellmu wkoll fuq is-sikurezza ta' trasport li ovvjament ukoll ħadd ittejjeb. Jekk aħna jirnexxinna naraw li il-karozzi jiġu misjuqa mod adegwat. Ma dan huwa parti mill-rapport tiegħi fejn ngħid li rridu nappoġġaw din l-istrateġija, rridu narawha mod favorevoli għaliex ittina possibiltajiet ġodda imma fl-istess ħin rridu noqogħdu attenti ħafna l fatt li rridu nappoġġaw u naraw li s-sostenibilità u l-emissjonijiet baxxi rridu jkunu għanijiet li rridu nilħquhom meta naħdmu biex niżviluppaw is-sistemi ta' trasport intelligenti. Iġifieri aħna maħniex qed nitkellmu biss fuq tkabbir, imma anka ħarsin ta' saħħa pubblika, protezzjoni tal-ambjent li konna strumenti biex ikunu nistgħu nilħqu l-anijiet ambjentali li fissajna għalinna nfusna f'Pariġi. Dan huwa il-messaġġ ewlieni tiegħi illum intom tafu situazzjoni x'inhi Naf li ma tanċaw nis, imma jina l-esta li nisma il-kummenti kolla ta'kom biex naraw kif nistaw intejbu dan din l-opinjoni u nibatu messaċ li l-Kumitat ta' Trasport fuq il-fat li għedin nitkelmu fuq il-trasport intelligenti li huwa potenzjal tajjeb ħafna għal eh, settur. Imma potenzjal kbir ukoll eh, ta' appoċ intern. Jina nistenna issa l-opinjoni ta' Shadow Rapporters u nispera li konna ehm, rapport tajjeb. Issa Shadows.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 għaw stennijiet eh, olin dwar CIDS dawn huma teknoloġiji promettenti ħafna. CIDS għandha potenzjal kbir sabiex it-trasport ikun aktar sostenibli, sigur, effiċenti. Ir-riċerka u l-iżvilupp f'dan il-qasam jattira ħafna investiment madwar id-dinja L-istrateġija li l-Kummissjoni Ewropea nidiet hija strateġija importanti. tista' tippermetti lill unjoni Ewropea li tkun fuq qudiem f'dan il-qasam. Jiena nirrappreżenta l fjandri fil-Belġju u r-reġun tagħna huwa attiv ħafna f'dan il-qasam. Aħna għanna l-proġett ta' ċitru fil-Fjandri Eh, li huwa fuq it tnaqqis tal-emissjonijiet li ġejjin mit-trasport ta' toroq. U l-ideja b'dan il-proġett huwa li nagħmlu dan kollu permezz ta' app. Kollegi rapporter tkellmet dwar l-importanza tal-R&D u għandha raġun fil-fjandri aħna qegħdin naħdmu flimkien mal-Olanda, ir-Renju Unit kif ukoll pajjiżi oħra. Aħna għandna ukoll biex nifaċilitaw il-proġetti li jixuqu jkunu neutri għadok li messjonijiet u dan jista' tejjeb il-konsul, l-efficienza tal-konsum inaqqas l-emissjonijiet u rridu nħarsu wkoll lejn il-possibiltajiet ta' din is-sistema biex intejbu eh, trasport intermodali u kif ukoll dak pubbliku. Iġri kemm it-trasport pubbliku kif ukoll privat għandu jibbenefika minn dan. Aħna rridu li s-sidin ta' karozzi privati jużaw din is-sistema ta' CITS u biex nagħlaq nixliq nenfasizza li d-data personali kif ukoll aspetti ta' kontraterrorizmu huma importanti għas CITS u dawn huma kollha kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati mill-Kumitat Libe. U x'inhu l-każ? Dan din l-opinjoni, la bozza ta' opinjoni huwa dokument utli ħafna nixtieq nara iżda xi enfasi fuq l-iżvilupp ta' strument legali għaliex dan ħajkollu bażi legali għas CITS diġà. Aħna għandna direttiva imma irridu nużaw aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dik id-direttiva palma qalet il-Kummissjoni. Għalhekk jiena qed nistenna bil-ħerqa li konna kooperazzjoni tajba fuq dan. Grazzi ħafna sa' Sinjura Koneċna. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nirringrazzja l-kollega tagħna għal dan l-abbozz imħejjiet tant tajjeb li jinkludi ta' kollu li ħassibna. Jiena kuntenta nara li l-Kumitat MV huwa involut fil-ħarsin tal-ambjent kif ukoll fit-tnaqqis tal-emissjonijiet li ġejjin mit-trasport u l-impatt li dawn jista' jkollhom fuq is-saħħa biex ma nsemmux ukoll in-nox, id-diossidu tal-karbonju u il-partiċelli li jista' jkun hemm u tnaqqis tagħhom din hija problema kbira, speċjalment fl-ibliet il-kbar. U aħna rridu nifukaw fuq kif, fuq kif nistgħu innaqsu l-partiċelli. Il-PM10, PM ħamsa kif ukoll il-mikropartiċelli. li jiġu mbagħad assorbiti minn ġisimna u li jistgħu joħolqu il-kanċer jew jikkawżaw il-kanċer. Jiena naħseb li bħala Unjoni Ewropea għandna nkunu fuq quddiem hawnhekk għaliex jekk ma nkunux aħna U jekk ma jirnexxinniex nilħu l-potenzjal kollu li huwa offrut minn dawn is-sistemi ta' trasport integrati, ħajkun xi ħadd ieħor li jagħmilha minn flokna. U jiena naħseb li r-riċerkaturi tagħna huma mexxejja f'dawn is-sistemi intelligenti. Għalhekk għandna ntuhom nagħtuhom aktar possibiltajiet, aktar rizorsi, u għanna nadatta u nadottaw leġizlazzjoni li t-permettinna eh, jew li tippermetti li l-idea tagħhom jiġu implementati fil-prattika ħalli jkunu jistaw jelbu l-ostakli kollha fl-istati membri u li dawn is-sistemi jkunu jistaw jiġu testjati fl-istati membri għaliex ħafna drabi l-leġizlazzjoni tagħna hija ostaklu għall-implementazzjoni ta' malajr ta' dawn ir-riżultati u dan jikkawża dewmin, dewmin ta' tliet snin, ħames snin. Għaliex ħafna stati membri m'għandhomx il leġislazzjoni meħtieġa li tippermetti li jsiru dawn l-innovazzjonijiet, inkluż dawn is-sistemi. Biex nagħla nixtieq ngħid li iva fl-Ewropa għandna direttivi vera li forsi mhumiex implementati daqshekk tajjeb. U jiena naħseb li għanna natu inċentivi aħjar lill istati membri. Għalix minajra di, mi maħnix qed inkunu realistiċi nistgħu nikbu li rridu fuq il-karta. Imma jekk dawk 28 stat membri u 27 stat membru mhumiex imsieħba u jikkoperaw ma' persuni speċifiċi, riċerkaturi, kumpaniji, din hija xi ħaġa ħad tibqa' biss fuq il-karta tibqa' biss idea u tkun ħasra għax għandna ingħatu l-eżempju aħna. U mhux naqgħu lura. Naqgħu lura f'dawn l-iżviluppi li qegħdin isiru. U jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter u qed nistenna bil-ħerqa li nikkoperaw flimkien u naslu għal riżultat tajjeb. Sabiex inkunu nistgħu nkunu aktar speċifiċi, grazzi. Grazzi ħafna jiena minix ħan nitkellem fissem mis-shadow reporter, jista nixtieq il nitkellem fismi personali u ressa ftit kummenti. Għalina din istrategija ja hija xi ħaġa verament hija meħtieġa, nafu eżattament x'tib ta' problemi għandna bit-traffiku ta' kuljum fl-ibliet minħabba li hemm ħafna problemi ta' traffiku li affettwaw wkoll ħażin l-ambjent. Minnaħa tiegħi hemm tliet punti li naħseb li nista' nqishom verament importanti. L-ewwel qed nirringrazzjakom ħafna ta' dan ir-rapport ta' inizjattiva propja. Naħseb illi Għawek dem għaddin nitkellmu fuq data protection iva fuq il-perspettiva tal-konsumaturi. Ja xi ħaġa rridu nżommu f'moħħna iżda fl-istess ħin xi ħaġa importanti ħafna jar l-rwol tal- komunitajiet u tal-konsilju lokali anka fit trasport lokali pubbliku. Jiena naħseb li fl-ippjanar ta' din l-istrateġija rridu ninvolvuhom ħalli jipparteċipaw b'mod attiv, ħalli ma ninsewx ir-rwol importanti u vitali tagħhom fil-pjanar tat trasport U naħseb li l-potenzjal ta' dan it-tip ta' trasport huwa verament importanti u jiena nista' naħseb ukoll fuq dawn il-ħafna karozzi tal-elettriku li qegħdin jintużaw iktar u anka fuq dawn l-stations fejn tista' tiċċarġa dawn il-karozzi jekk dawn u xħajkun disponibli jew le, jirritu daqsxejn iktar informazzjoni. Jekk jaġobkom tistaw tibatulna iktar informazzjoni fuq hekk. Grazzi. Grazzi ħafna sal komissi Good afternoon. Thank you. Marnof Sinatajem, Grazzi tal-istudentuna u ek u tajtuna l-opportunità nikkumentaw fuq din l-istrateġija. Għana verament nilqaw l-appoċ ta'kom għalix Iva u għaminnu li l-anijiet sa' din l-istrateġija u dawn is-sits eh, jifukaw fuq zewċ affarijiet kemm sikurezza kif ukoll effiċenza ta' traffiku u it-tnej li huma huma marbuta bejnietom. Għaliex jekk ikollok network tal-toroq eh, ħafna e, konġestjoni, inċident wieħed joħloq kaos u għandu impatt negattiv fuq l-ambjent ukoll. Għalhekk aħna nemnu bisħieħ li dawn is-sistemi jistgħu jgħinu mhux biss sabiex ntejbu il-flussi ta' traffiku imma wkoll bħalma diġà semma billi nintegraw il-trasport il trasport tal toroq ma' modi oħra ikun hemm eh, naqsu dak it-traffiku li huwa sempliċement nies li qegħdin ifittxu eh, post fejn jipparkjaw. U nixtieq nenfasizza kol li aħna nemnu li diġa jeżista ħafna appoġġ, ħafna jnuna, ġimatejn ilu f'talin, aħna ċelebrajna it-kabbir tal-familja tal-toro Is-Sea Roads Network zidni għal 16 stat membru U dan huwa l-benefiċċju ta' dawk kollha li jużaw l-toroq dan inkludi eh, il-karozzi tal-passiġġieri, moturi, eh, trakkijiet, eh, trakkijiet kummerċali, anka persuni vulnerabbli li forsi jużaw t-toroq. Aħna nemnu bil-mira tal-2019 u l-impenni li aħna rajna sissa kemm mill-operaturi ta' toroq, l-autoritajiet ta' toroq, kif ukoll mill-industrija, aħna nemnu li dinja possibbli tista' ssir U fil-fatt l-Ewropa għanda vantaġġ sajru u edha fuq qudiem f'dan il-qasam tant importanti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għad il-kelma lura li Sinjura Xaldemus. Iva, grazzi ħafna fil-qossor, grazzi għal dawn il-kummenti. Jina naħseb li kapaċi nsibu ftehim il-labbozz eh, ta' opinjoni tiegħi kien qasir u l-kummenti u ma kontribuzzjoni utli nirringrazzjakom ħankomplu naħdmu fuqa. Grazzi, mela kun qegħdin nivvotaw fl-ewwel ta' Diċembru. iġviri din il-ġimgħa. U nivvotaw Eh, fl-envi l-24 ta' jannar u il-vot f'tran ħadsi ħajkun fi frar. Issa naddu għal oġġezzjoni skont regola 106 fuq il-fosfati fil-laħam, et nikkonsidraw mozzjoni abbozz għal riżoluzzjoni u għanna is-sinjura xaldemu sussur staz bħala il-membri responsabli għalek. Għanerġan għaddi l-kelma l-sinjura xaldemus. Mela, dan huwa suġġett kompletament differenti. Issa, aħna hawnhekk għandna l-proposta min-naħa tal-kumitat li temenda jew tal-Kummissjoni anzi li temenda regolament 1333 tal-2008 li temenda il-mod ta' kif jintużaw il-fosfati differenti, speċjalment fil-laħam, eh, laħam ifriżat. Eh, mod partikolari laħam pal ġiros, il-kebab eh, u prodotti simili. Irridu nikkonsidraw dawn l-aspetti meta nitkellmu fuq il-fosfati fil-laħam l-ewwel net. Jiena xtaqt nenfasizza li hemm ukoll xi fosfati naturali fin-natura ġifieri li mhumiex problema għas-saħħa, ġifieri għas-saħħa tal minn kellha sistema ta' digestjoni għalhekk dawn m'għandhomx xi impatt negattiv, imma mbagħad hemm dawk eh, fosfati ta' oriġini artifiċjali li u aktar problemi għas-saħħa tagħna. U issir problema meta aħna inżidu dawn il-fosfati fl-ikel tagħna. U hemm tħassib ieħor li ġi espress anka eh, fl-ambjent u eh, mill-qasam tar riċerka. Fil-fatt wieħed iħoss li livell oli ta' fosfati jista' iżid ir-riskju ta' ċertu mart. U għall-efsa dan ifisser li rridu nanalizzaw eh, dan bħala priorità l-efsa tistudja l-użu ta' dawn il-fosfati U dal-waqt ikonna il-rizultati, ġvi sempliciment xtaqna najdu li jem il-fosfati naturali li mumiex problema, unbat jem fosfati oħra li iva huma problema u għalek aħna noġġezzjonaw kontra il-proposta li ġiet prezentata mill-Kummissjoni. Aħna nħossu li ta' min joqgħod naqra attent u mhux nieħdu deċiżjoni qabel ma l-efsa ma tkun ippreżentat l-evalwazzjoni tagħha li ħassir sena dieħla. Aħna nafu li hemm xi problemi ta' eh, mart neuroloġiċi għalhekk irridu nqoddu attenti dwar il-konsum ta' kwantitajiet kbar ta' dawn il-fosfati fl ikeltana hemm ħafna li ma jiklux dan it-tip ta' eh, laħam eh, frizzat li jintuża fil-kebabs ta' kuljum, imma nafu li hemm din il-kultura tal-fast food fl-Ewropa li huwa importanti nżommu f'moħħna u rridu nżommu f'moħħna wkoll li m'hemmx biss problemi fuq livell ta' saħħa għal eh, mart maruf imma anka mart ġdid huwa għalek li aħna nawtorizzaw ħafna eh, fosfati flik, aħna ma nawtorizzawx eh, ħafna eh, fosfati fl-ikel ġi ma rridnu noqogħdu attenti għaliex dan rrit japplika wkoll għall-laħam. Hemm xi argumenti oħra ħajġu prezentati imma bażikament għalina ta' min jgħid li aħna ma rridux naċċettaw din l-ement b'dan il-moment aħna nħossu li hemm bżonn nistennew l-evalwazzjoni minħa tal-EFSA u aħna nħossu li l-prinċipju ta' prekawzjoni għandu jintuża għaliex diġa hemm ħafna raġunijiet għalfej e, ikonna tħassib għal dawn il-fosfati li mhumiex ġejjin direttament minn natura. Għalek aħna nridu nirrifjutaw din il-proposta li xaħna ma nħossux li dawn il-fosfati jirrispettaw il-kriteri li permettu li dawn ikunu jistaw jaqaw taqt l-annessi 2 u 3 aħna nħossu li rridu eh, nkunu aktar kauti, nkunu eh, namlu naqra prekawzjoni għalix dawn il-fosfati sintetiċi jistaw jamlu ħsara s saħħa ta' ċittadini. U laqqas ma' hemm bżonn li nużawhom issa li nużawhom Aħna rridu nistennew li l-EFSA tkun ippreżentat l-evalwazzjoni tagħha li aħna nħossu li rridu nqisu speċjalment is-saħħa ta' ċittadini Ewropej tagħna. Għalhekk aħna nkunu qegħdin nippreżentaw oġġezzjoni u dan huwa strument li aħna għandna li rridu nużaw biex nħarsu l-interessi ta' ċittadini. u anka il-grupp ta' ħodor ħajkun qed jippreżenta argumentazzjonijiet oħra għalhekk aħna nħassu li hemm bżonn li nagħmlu oġġezzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Ma sibx li aħna l-unika nies li nixtiequ li ngħidu li ċittadini kulħadd qiegħed jipprova jaħdem biex nejn biex jgħin. Issa, imis l-sur stess. Grazie għafna, hekk kif għafna il-senjura is-Sinjura Xaldi Mose, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq iż-żieda ta' fosfati artificiali fil-giros jew fil-laħam tal-kebabs. Qegħdin nitkellmu fuq 3 8 8 sa 4 5 2. il-Kummissjoni tixtieq li datotta annes partikolari brabta ma' regolament għabbażi tal-artiklu 6 tal-regolament numru 28, iżda biex jisir dan hemm bżonn li jkun hemm numru ta' kondizzjonijiet li jkunu sodisfatti, ġifieri li naraw illi dan mhux ħajkun ta' periklu għas-saħħa tal-konsumatur mhux ħajkun hemm possibiltajiet oħrajn u fl-istess ħin m'għandniex ukoll ingannaw mill-konsumatur. Il-possibiltajiet li aħna qegħdin nippreżentawkom żis kollegi naħseb illi hemm bosta argumenti li jistgħu jikkonvinċuna illi dawn il-kriterji ma ma kienux irrispettati s-Sinjora Xaldemoze qalet li hemm numru ta' nuqqas taqbil xjentifiku fuq eh, l-ammont ta' dannu sara li tissir l-saħħa tal-pubbliku hemm numru ta' rapporti li qegħdin juru illi dan l-elementi kimiċi huma taħsara għall qalb Veru illi l-evoluzzjoni tagħna ma mxietx fuq l-istess linji iżda kien hemm evoluzzjoni bl-istess konklużjonijiet min-naħa tal-EFSA. Issa sakemm ma jkollna ir-riżultati tar-rapport, aħna ma nistgħux nappoġġaw il-pożizzjoni u r-rapport tal kummissjoni Jekk inżidu daw il-fosfati dan jista' jingannaw ukoll il-konsumaturi minħabba li dawn jistgħu jkunu implementati wkoll blan ta' frodi u li jista' jwassal għal iktar kontenut ta' ilma fil-laħam din mhix xi ħaġa neċessarjament li ħażina s-saħħa tal-bniedem iżda qegħdin ningannaw bil-konsumatur xi se jkun hemm iktar ilma milli laħam fil-laħam li qed jinbih. <coughs> Hemm bost alternattivi differenti li huma proposti u ma naħsibx li ir-regolament tas-sena 2008 Ija konklusiva. Jiena naħseb li dan il-laħam ħafna drabi tintuża fil-ħwienet tal-fast food. Ġifiri, ikel li qed jittikel barra mid-dar. Ma jkunx hemm tikketta ġifieri, allura l-konsumatur ma jkunx jaf eżattament x'qiegħed jiekol. Il-Kummissjoni qalet bosta drabi u hemm ukoll rapport propju dan is-suġġett li l-monitoraġġ bħala proċess fin nifsu huwa verament diffiċli. U hemm ħafna diskussjonijiet li bħalissa għaddejjin, ħafna nuqqas taqbil bejn il-servizzi tal-ispezzjoni u anke l produtturi U allura jidher illi huwa xi ħaġa stramba li aħna din nippermettu li jsiru affarijiet li huma diffiċli li nkontrollawhom ma nistgħux aħna naraw illi ma jkunx il-monitoraġġ li jkun tajjeb ħafna qabel ma nistgħu niddeċidu jekk nistgħux nippermettu xi ħaġa bħal di jew le. U rridu niskuraw li dejjem li l-konsumatur huma protetti jiena nixtieq ngħidilkom eżis kollegi l-Onorevoli Xalda Mosew jiena tajnilkom ħafna raġunijiet biex nejdu illi nistaw nżommu mal-artiklu 6 ġifiri l komissjoni mandiġ għalfejn taħti l-approvazzjoni sabiex ikunu nistgħu napprovaw iż żida ta' dan l-element kimiku mal-laħam. Grazzi ħafna. Eh, iva, eh, Bellet, Iva, grazzi, Signor President. Jena xtaqt nejt xiftit klim fi semrena ta' Zomer minħabba li għada ma' wasliġ Brussel. Xifti argumenti fuq dak li qed ikun jingħad fuq l-effetti ħżiena fuq is-saħħa tal-bniedem tal-fosfat. Nixtieq nirreferi għal reviżjoni li saret mill-efsa ftit sinilu illi qalu li l-istudji mhumiex daqshekk konklusivi. Aħna ma nafux eżattament x'huma l-opinjoni l-opinjonijiet tal-efsa. Tieni argument infatt li m'hemmx il-bżonn teknoloġiku li nużaw dawn il-fosfati meta ikun ċar illi l-fosfati għandhom dan l-effett illi jaqqat il-laħam u jekk le jekk ma jkunx hemm il-fosfati allura dan il-laħam li jinbih fil-fast food ma jibqax sieħ. Argumenti ieħor li intuża huwa li l-użu tal-fosfati hija xi ħaġa li mhix tkun korretta biżejjed minħabba il-kontenut ta' l-ilma fil-laħam u li jista' jkun illi jkun hemm iktar ilma fil-laħam li qed jinbih. Dan mhuwiex laħam li huwa maħsub biex jissajjar fid-dar iżda inti tkun tista' tara xorta waħda l-kontenut tal-ilma minħabba li dan huwa regolat fir-regolament tas-sena 2011 u hemm argument ieħor. Sinjura President, hija li l-konsumaturi mhumiex qed ikunu informati fuq il-konsum ta' dan it-tip ta' fosfati fil-prodotti tal-laħam. U ċari li l-artiklu 44 jgħat jagħti l-Istati membri l-flessibilità li adottaw ukoll miżuri fuq il-livell nazzjonali fuq dawn il-prodotti tal-ikel ippakkjati. Il-proposta tal-Komissjoni da tikkjarifika il-laħam frizzat li jista jingħata li huma massupanzi biex jintuża fil-dawn il-ħwienet fast food huma affarijiet illi ilhom approvati 20 ta' snin dawn huma argumenti li aħna rridu nqisu. U da bażi dawn l-argumenti jiena ma naqbilx mal-oġġezzjonijiet li tresqu minn xi ftit mill-kollegi. Grazzi ħafna hemm xi kollega ieħor li jixtieq jitkellem. Mela anke jiena nixtieq insaqsi mistoqsija. Jiena kontent naħseb li minħabba l-informazzjoni kollha hija bbażata fuq il-ċentru eh, eh, tal-bioteknoloġija illi jippubblika dan it-ħassib. Nixtieq insaqsi jekk dan id-dibattitu wasal għal proibizzjoni tal-użu tal-fosfati fil-laħam fl-Istati Uniti. Forsi hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem Sinjura Koneċna. Grazzi ħafna Sinjura President Iva fil-qosor ħafna fis-semm il-grupp tagħna. Aħna nemmnu illi għawek mux neċessarjament għedin nitkellmu fuq jekk il-ħwina tal-kebab u xħaj kollom il-laħam waħal mal-madin il-lasta um, l-dur jew le, jina naħseb li taġa importanti għalina hija li noqogħdu attenti ħalli naraw dan xi saret jagħmel lill-konsumaturi nipproteġuhom. L-efsa bħalissa qiegħda tikkonsidra l-fosfati bħala Eh, wieħed mill-dawn l-additives u l-evalwazzjoni supposta tkun konkluża matul is-sena d-dieħla sena 2018 ġifieri aħna għandna nkunu motivati anke l-Kommissjoni għandha tkun motivata biex ma tħux iktar passi li ma jkunux maħsuba sew. L-użu tal-fosfati għandhom ikun trattati tajjeb ħafna u analizzati tajjeb u issa li nafu li għaddejja revizjoni anka fl-efsa din l-analizi, għalfejn ma nistannaw xħan naraw xħajkun rizultati. Għallibek aħna nkunu nistaw naraw illi il-prekawzjoni u bbażi tagħha nkunu nistgħu verament nuru illi iċ-ċittadini jistgħu jħossuhom tajjeb. Fil-fatt illi s-saħħa tagħhom hija protetta fir-Repubblika Ċeka, aħna rajna li kien hemm ħafna min kienet tikkumbatti kontra il-frodi. U dawn huma sustanzi li qegħdin jintużaw fil-fatt biex inżidu il-pis tal-laħam. U aħna minn flok ma ngħidu l-istati membri biex jġiddu kontra din it-tip ta' frodi, għadin noffru iktar opportunità biex dawn din frod din tip ta' frodi tista' ssir, ġifieri nixtieqkom tappoġġaw l-oġġezzjoni li aħna qegħdin u grazzi ħafna lill kollegi għal dan l-appoġġ jekk aħna mux biss għedin naħsbu fuq eh, il-kebab xob sistanka fuq il- protezzjoni tal-konsumaturi allura rridu noqogħdu attenti nagħtu widden lil dawn l-oġġezzjonijiet. Grazie ħafna, Signor President. Għana fiex ġedin nitkelmu għawek, għedin nitkelmu fuq l-użu tal-fosfati fil-laħam tal-friza. Ġifiri, applikazzjoni speċifika ħafna. L-applikazzjoni għal dan l-użu speċifiku tal-fosfati irċivejnija fis-sena 2015 u kienet iddiskussa b'mod intensiv ħafna mal-grupp ta' ħidma tal-esperti fuq l-additives illi anka fuq eh, il-kondizjonijiet għall-użu tal-additives flikel skont il-liġi aħna dejjem rajna l involvejna ħafna l-parteċipazzjoni tal-istati membri. Skont l-artiklu 6 tal-regolament 1333 tas-sena 2008, editif tal-ikel jista' ikun inkluż jekk ikul kundizzjonijiet ikunu mill-quta ġifieri. L-ewwel qabel kollox abbażi tal- provi xjentifiċi aħna din naraw li dan l-element partikolari mhux qed jikkawża xi periklu partikolari. Apparti minn hekk jekk hemm xi bżonn teknoloġiku ieħor li ma jistax jintlaħa u jkun rispettatu anke jekk dan mhux qed ikun ta' l-ebda tip ta' ingann għall konsumatur rridu naraw li dan l-editif għandu jkun ta' benefiċċju għall konsumatur Ġifiri jena nixtieq li b'mod speċifiku nitkellem fuq id-dettall brabta ma dawn il-kondizjonijiet kollha l-ewwel net is-sigurtà, livell ta' sigurtà tal-fosfati. Il-sigurtà tal-fosfati kienet analizzata mill-Kumitat responsabbli għas-sigurtà tal-ikel u kellna wkoll konklużjoni ta' 70 mg għal kull kilo ta' pis tal-persuna li kienet il-konklużjoni għawlenija. Apparti minn hekk dan huwa wieħed mill-elementi kimiċi li nsibu f'ħafna prodotti tal-ikel u l-fatt li issa stendejna il-permess anka l-laħam tal-ilf tal-friża m'għandux impatt qawwi fuq l-esposizzjoni u l-kuntatt mal-fosfati. Wara talba minnaħa tal-Kummissjoni din kienet xi ħaġa li ntalbet anke minnaħa tal-Kummissjoni l-EFSA intalbet fis-sena 2015 biex toħroġ previżjoni fuq ir-riski tas-saħħa brabta mal-additives tal-fosfati. U aħna rajna illi l-opinjoni tal-Kumitat Speċjali tal-Ikel ma kienx iddubitat. Anka minħabba li dan il-Kumitat ħaseb li dan l-element kimiku kien, kien xi ħaġa li mhix qed tikkawża xi perikolu partikolari. Issa l-ammont ta' additives li kienu qegħdin jintużaw kienu stabiliti wkoll bħala brabta ma' din id-data ta' skadenza u apparti minn hekk l-atti l-elementi attivi kollha ħajkunu marbutin ukoll mal-evalwazzjoni tal-EFSA aħna nkomplu nsegwu dan il-programm ta' evalwazzjoni li qed isir bħalissa mill-EFSA u jekk ħajkun hemm bżonn ta' azzjoni aħna ħankollna nieħdu eh, miżuri ta' tnaqqis ta' riskju skont il-konklużjonijiet ta' dan il-programm ta' reviżjoni u kif qedtilkom sakemm ma jkollna l-opinjoni tal-EFSA fidejna il-valuri li kienu diġa stabiliti u joddu l-lum il-ġurnata naħseb li għanna konsidrawum li għadhom joddu. Dan kien il-punt fuq is-sigurta issa fuq il-bżonnijiet teknoloġiċi. Dan kien maruf ukoll bħala affarijiet li kienu speċifikati anka fl-abbozz tar-regolament il-fosfati kienu verament importanti biex jaqdu biċċiet l laħam differenti fl-imkien, ħalibek kunu jista' jkun ifriżat tajjeb il-laħam ħalli bekk ma jkunx hemm trattament ħażin li din hija xi ħaġa li hija verament importanti wkoll. Mill-perspettiva ekonomika, aħna naraw li alternativi oħrajn ma kinux identifikati ġifiri. Dawn kienu brabta ma' rekwizit li l-konsumatur ma' jintu ikun ingannat. Issa, l-ilma miżjud ma' laħam għandu jkun indegat bieċar skont dispożizzjonijiet. Issa fuq il-laħam li kien konsma taħna din naraw li l-użu tal-fosfati fil-laħam biex wassal għal żieda fil-kontenut tal-ilma fil-laħam. U li hija xi ħaġa illi ma kienx affettwata minn kejja l-żida tal-fosfati. Issa parti minn hekk l-istati membri għandhom il-possibilità skont il-liġi li tot palissa li hija fisseħ li jkollhom liġijiet ukoll anke brabta mal l-ikel illi mhuwiex fil-pakketti. Issa brabta mal-vantaġġi għal konsumaturi l-fosfati qegħdin jgħinu ħafna fil-sistema tal-produzzjoni ta' dan il-laħam li qed jintuża fil-kminet tal-kebab su nevitaw ukoll it-trattamenti ulterjuri u allura dan jissodisfa kriterji tar-regolament. L-abbozz tar-regolament ukoll jgħat jissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-artiklu 6 tar-regolament li għandna fis seħħ wieħed tlieta tlieta tlieta tas-sena 2008. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Issa l-Onorevoli Charles de Mose. Grazzi ħafna, l-ewwel qed nixtri nerġa' ntenni u ngħid li raġuni għalfejn qegħdin aħna nipproponu li noġġezzjonaw wa illi aħna rridu nistennew li naraw eżattament x'ajkun ir-riżultat tal-EFSA. L-EFSA taw priorità kbira lil dan il-proġett U aħna naħsbu illi minħabba li għanna ċertu diskussjonijiet anka fil-qasam xjentifiku fuq il- il-riskju għas-saħħa tal-konsumaturi naħseb li iva rridu naraw eżattament l-efsa x'se jgħidu din hija xi ħaġa illi l-efsa jixtiequ illi jagħmluha u din hija xi ħaġa illi tlabnija aħna wkoll illi ssir qabel ma nieħdu deċiżjoni. Ġifier dan huwa l-argument ewlieni tagħna aħna nixtiequ. Nistennew ħalli naraw l-efsa x'tip ta' riżultati ħajoħorġu bihom. Hija xi ħaġa li verament hija stupita li aħna napprovaw il-bidla fil-regolament minn flok ma nistennew sena oħra u naħseb li bekk nkunu qegħdin nipproteġu l-konsumaturi għal periodu daqsxejn it-twal ta' żmien. Dan huwa l-argument ewlieni. Ma nafx sar fl-Istati Uniti, naf li kien hemm ċertu tħassib mhix xjentifiċi illi tresqu iżda ma nafx x'beħsibhom jagħmlu iżda minħabba li l-Unjoni Ewropea għandhom l-ogħla livelli tas-sigurtà tal-li kell naħseb li rridu noqogħdu attenti iktar x'għadin nagħmlu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea milli naraw x'għajamlu l-Istati Uniti. Grazzi. Ik politika me volledig kollega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 qed smajna b'mod ċar li meta ikun hemm il-fosfati dan ma jġibx eh, bħala pala riżultat li ikun hemm żieda fil-pis, iġifieri inti mhux qed iżid l-ammonta l-ilma fil-laħam u dbijawek, hekk qalulna fil-fatt in-nies Imma l-inqas li hemm bżonn huwa li nkomplu nidħlu fil-fond fuq dan id-dibattitu għax il-pariri mhumiex konklusivi għalhekk. Abbażi ta' dan il-proposta tal-Kummissjoni ma nix nil-qawa, bżon l-istudju, l-evaluazzjoni ta' l-EFSA, un-bat nid-deċidu. U, Sinjura President, nikkonferma x'dak li qalet is-Sinjura Shadows fil-2013-14 numru ta' studji ġew pubblikati dan sar wara l-ewwel evalwazzjoni l-ewwel analiżi tal-EFSA. U ma nafux kienet l-influenza fuq il-leġislatur Amerikan, imma nistaw u koll e, naraw zattament x'qed jiġri u nejdu l mod privat iva nisperaw u kol li minnaħa tal-Istati Uniti jgħatu kas tal-istudju tal-EFSA BEK nistaw nal-u dan id-dibattitu u għada flem vini votaw fuqu. U jekk din tiġi għattaftat un batmur plenarja għal-sessjoni ta' Deċembru. Issa immorru għal-ftajim ma' l-Svizzera. Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kollegament tal-iskemi tal-bdil ta' kwoti tal-emissjonijiet ma' dak ma' tana. Is-sur Fjellner huwa rapporter imma mhux qiegħed ma' nallum. Is-sur Belet se jitkellem minn flok kullum. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Il-rapporter, Sur Fjeller, għalli biex nitkellem fissmu fuq dan is-suġġett għax jiena ntis ma' dan id-dossier Iġifiri huwa għossu pjaċir għalija li nitkellem dwaru huwa dossier li fuq u sar ħafna xogħol fil-bejn li iżvizzera u l-Unjoni Ewropea. Sitt snin ilhom għaddejjin u qegħdin issa fl-aħħar fażi ta' dan il-proċess ta' negozjati li ovvjament aħna eh, naqblu ħafna miegħu. Il-Kunsil mill-naħat istituzzjonali adotta deċiżjoni li jawtorizza l iffirmar ta' dan il-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera Iġifiri biex ikunem dan il-kolem ta' da l-iskemi. Il-sistema tal-Izvizzera jafti tizar minn, ovvjament, minn dik tal-Unjoni Ewropea. U aħna issa minnaħat tal-Parlament irridu u kol nejdu naqblux jew le. Iva jew le mux se namlu rezoluzzjoni dokumenti, naħseb li il-koll naqblu l-ITS li issa inna nirriformaw bħafna suċċess anki grazzi għal f-mexxija tiegħek, Sinjura President, Um, li tijes kważi kolħat qed jaqbes li din hija l-iktar ħaġa pr eh, bażika prinċipali għall-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra għalhekk li konna kollegament ma' sistemi oħra tal-ITS madwar id-dinja qed nibdew mal-Iżvizzera kien suġġett jaħraq fil-konferenza tal-klima ta' Bon ġimata ilu biss Ġifiri, għawnek qed namlu pass zaħir imma pass importanti biex ikonna sistema ta' missjonijiet verament fuq livell dinija. Sistema ta' veru, realistika li tkun tista' tintuża fis-snin li ġejjin nisperaw il-fisnin li ġejjin. Ovvjament, il-kollegament ta' dawn is-sistemi tal-ITEAS, l-ikbar waħda tal-Unjoni Ewropea u dik ftit iżgħar ta' l-Iżvizzera, se tkabbar is-suq u iżid il- possibilta biex innaqsu iktar il-GHGs. Ovvjament bekk is-sistemi jkunu iktar effettivi sabiex u kol ninvolvu atturi oħra fuq livell dinji, kunu nistaw nuru issa b'din l-azzjoni li sistemi li jkunu eh, maqda u kollegati eh, jaħdmu iktar tajjeb. Għalek rapporter qed jipproponi għada waqt il-vot li il-Parlament jaqbel eh, li il-ftejn jista' jiġi firmat u nisperaw li jkonna maġġoranza pala appoċ f'din il-Kamra. Grazzi ħafna. Thank you very much. Iva, grazzi. Dan Juri kemm huwa importanti u kemm għandha missjoni strateġika importanti l-Unjoni Ewropea biex inna nistiednu wkoll imsieħba oħra fis-sistemi tal-ITS. Għalhekk hija verament ħaġa tajjiba li l-Iżvizzera qegħdin jimxu it-fit magħna u għandhom l-istess viżjoni. Għandur lejn il-Shadow Reporters. Is-sur Panju, Sinjura President, kollegi, Iva, kif għadu kem fakra nas il-kollega għan rapporter peress li għanna din urġenza tal-klima bil-fors bżon naraw li konna iktar ftemijiet mux biss fuq livell tal-Unjoni Ewropea man fuq livell dinji biex ikonu dawn l-iskemi għal-2019 bejn l-Svizzera u l-Unjoni Ewropea u l-eżempju verament xempju ta' dan mm, kollu ġifiri aħna il il-suq tagħna se naqduh ma pajjiż ieħor u s-suq tal-ITS għalhekk se jikber ukoll inkunu nistgħu nużaw dak li joroġ min-naħa tal-Iżvizzera huma jużaw tagħna. Għandna dan dan il-kollegament se jkonna l-użu ta' żewġ sistemi u se jkonna ukoll inqas GHGs biex il-karbonju jintuża biktar mota li fid-dinja jiena ovvjament mill pala rappresentanti l snd naqbel mal il-ftejim imma kieku xonna nishtiqu li jkonna iktar informazzjoni fuq is-sustanza tal-ftejjin fuq id-dettalji tiegħu u nixtiequ li l-Kummissjoni Ewropea fil-ġejjini tkun iktar trasparenti meta tiġi għal konklużjoni ta' ftejim bħal dan. Sinjura President, kollegi, dak li xtaqt ngħid għannom tal-grupp tiegħi. Grazzi ħafna. Thank you very much. Iva, grazzi. sinjura Koneċna. Grazzi ħafna, Senjura President. Aħna u koll nilqaw dan anki jekk li tijes aħna nikkonsidrawa mod differenti meta qablu ma' gruppi oħra fil-parlament. Imma tajjeb li jkonna sistema dinjija anki eh, li nibdow nersu leja sistema bistana fl-Unjoni Ewropea ma nkunux nistgħu naslu għall-effetti li nixtiequ li naslu għalihom. Il-Parlament Ewropew verament għamel pass importanti ħafna flimkien mal-Kunsill ġimgħa ilu u issa qed noffru xi ħaġa lill-imsieħba tagħna. Għandna soluzzjoni li nistgħu nofru għal ħadd ieħor u bżonn nappoġġjaw dawk kollha li jixtiequ forsi jingħaqdu magħna Jiena nispera li fil-snin li ġejjin u mux eh, fl-eċirin nistennaw ħafna li jirnexxina naslu għal sistema li tkun ta' veru dinjija. Nistaw nejdu li kikonna sistema tajba fin-naħa tagħna tad-dinja ma nishtuqux li jkun hemm il-karbon li kieċ fil-bnadi oħra tad-dinja Għalek tajjeb li jkun ftejjimiet ma' pajjiżi oħra eh, pajjiżi bħaċ-ċina u oħrajn pajjiżi kbar f'kelma waħda jekk irridu sistema li tana li tkun tiffunzjoni tiffunzjona tajjeb u rridu verament nejnu l-ambjent. Ġifri biex innaqsu l-emissjonijiet tal-carbon dioxide. u verament naslu għal dak li għana ftemna f'Pariġi. Din il-proposta lek aħna naqblu maħħa anki jekk naqbel ma il-kollega soċjalist eh, dwar trasparenza u iktar dettalji imma jina xorta nemmen li negozjaturi tal-Kummissjoni Ewropea jina nemminom anki wara negozjati twal tal-laqat trialogu fil-fatt jina nispera li ma jkunx hemm xi intop jinqala li wasanna għal xi eh, problema ma nkunux nistgħu nappoġġjaw dan. Flor għaliex niftakar meta konna hawnhekk u l-Kummissjoni għamlet il-proposta tagħha dwar il-linking taż żewġ sistemi, ġifieri eh, l-ITS tal-Unjoni Ewropea u anki is-sistema Svizzera. U nemmen li dan huwa l-ewwel pass importanti biex verament naċċertaw ruħna li kull pajjiż differenti, kull industrija li tkun qed niġġes ukoll eh, tagħmel il-parti tagħha fl-isforzi biex verament innaqsu l-emissjonijiet, imma aktar minn hekk biex niżviluppaw dak li nsejħulu ehm, suq internazzjonali tal-karbon, magħruf aħjar bħala l-International Carbon Market. U f'dan il-każ meta inta tqabbel li ties tal-Unjoni Ewropea ma dak tal-Iżvizzera għandek strutturi li huma pjuttost simili u li isegu wkoll l-istess tip ta' prinċipji. U tajjeb li wieħed jgħid ukoll li l-perjodu ta' trading ta' bħalissa ta' żewġ sistemi li huma ikopri s-snin 2013 sa l 2014 u 20 u tnejn li huma ikopru wkoll dak li huwa magħruf bħala il-linear reduction factor biex ta' kull sena jonqsu l-ammont tal-allowances fis-suq. Xi ħaġa talba żgħira lill-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari hekk kif qegħdin inħarsu wkoll lejn il-possibilità ta' aktar sistemi simili wieħed jittama eh, u hawnhekk nixtieq ukoll nenfasizza dak li diġà qal il-kollega tiegħi Gil Parnio appell il-Kummissjoni Ewropea għal aktar trasparenza biex inkunu nafu f'aktar dettall li huma s-setturi li qegħdin jiġu koperti u anki il-dettalji tal-ftejm simili bejn l-Unjoni Ewropea f'dan il-kasu l-Iżvizzera imma l-qoddim anki bejn is-sistema tagħna u sistemi oħra li jista' jkun hemm. Grazzi ħafna. Thank you very much. Young Commission. Thank you, uh, Ms. Chair. Uh, thank, uh... Signora Graf. Iva, grazzi ħafna. Nirringrazzja il rapporteur dan il għal dan il-rapport. Iva, u nirringrazzjakom għall-interventi li b'mod ġenerali kienu edin jaqblu. Iva, Aħna naħsbu li dan huwa verament pass tajjeb il-qudiem. Pass importanti għal ITS il-fatt li se jkonna żewġ sistemi li se jkunu qegħdin jiġu kollegati. U kif ta' funtom, ek aħna nespandu dawn is-swieq tal-karbon u anke opportunitajiet wara ta' kollegamenti, jitħlu fil- linji ta' politika tagħna fl-anijiet li għandna u dan li qed nagħmlu l-darba ma' l-Iżvizzera għax verament kif għanna kem smajna, il-sistema fl-Izvizzera tiġbaħ ħafna dak li nużaw aħna fl-Unjoni. Iva, l-setturi u huma l-istess li għedin jiġu koperti. U issa ġifiri riżultat ta' negozjati sen kopru kol l-avjazzjoni Punt importanti aħna eh, ħdimna ħafna biex naslu għal dan. Iġifiri, edin neħduħsib il-setturi kollha. Il-setturi simili kollha. U forsi mill-istampa rajtu li l-Unjoni eh, firmat l-ewwel biċċa tal-ftehim, l-ewwel parti tal-ftehim mal-Iżvizzera. Dan sar bejn il-President Juncker u u u Lloyd White, il-counterpart tijaw. Anki ġifiri meta għet is il-revizjoni tal-ITS tal-Unjoni ġifiri għall-reba fazi. Għalek b'dawn l-izviluppi kollha l-Unjoni Ewropea qed issaħħaħ l-ITS e t'ana li tibqa l-ikbar waħda fid-dinja u bekk qed nuru li aħna lesti nikkooperaw ma' imsieħba kollha li ovvjament eh, il-tibdil ta' klima jħduħ bis-serjetà u dawk ġifiri li għandhom ukoll sistema ta' rati tal-karbonju li tkun tixbaħ tagħna. Mela biex nerġa' niġi lura għall eh, iżvizzera il-ftejjim issa Ehm, tajjeb issa ġifiri li naslu wara li ġi firmat il-fejjim li morru għall l-implementazzjoni, l-adozzjoni tal-konklużjonijiet ma nas ovvjament se inkomplu bil-diskussjoni mal- naħa Svizzera biex inkunu verament preparati għall-implementazzjoni għatħul fis-seħ. Imma l-ftejjin minnu fih ma jidħolx fis-seħ mal-ewwel hemm bżonn naħdmu fuq dak li nsejħulu ir-readiness, il-preparazzjoni tal-istrument sabiex niżguraw li iż-żewġ sistemi ikunu verament jistaw jaħdmu jitfit fl-imkien, ikunu kollegati tajjeb minnaħa eh, teknika. U dak li wedunna tal-Izvizzera per eżempju li ndaħlu kol l-avjazzjoni, naraw li dan verament seħ, irridu nċekjaw unna l-affarijiet. U meta jkun hemm ukoll il-kontrolli tal-compliance, hemmhekk naslu għal ratifika tal-ftehim. Biex nagħla iva kif qedtu il-ħafna eh, minnkom dan huwa ftejim li għandu importanza politika anki għax jiġi fi żmien kif smajn, kif smajn, kif fettunna intom, fejn is-suq tal-karbonju huwa wieħed dinamiku jimbidel ħafna eh, fi bnadi differenti tad-dinja raw fiċ-Ċina u kif dan smajna f'Bonn fil-COP 23 fl-aħħar Eh, stadji tal lts nazzjonali għedin kooperaw ma' ċina, ħna ma' ninsawx dan biex biex naslu għalieħe. Imma kien hemm sviluppi oħra, per eżempju, fil-Kanada u fl-Istati Uniti, ġifiri huwa suq u kuntest dinamiku li qed jinbidel għalhekk tajjeb li dan is-sinjal tajjeb li qed jiġi f'dan il-mument li qegħdin nagħmlu dan il-kollegament mal-Iżvizzera. il kollegament ma l il kollegament mal iżvizzera Sabiex nimxu il-qoddim u anki n-wittu tri għal suq dinji u li verament naħdmu ma dak il-pajjiżi li jridu jiżviluppaw it-ties tagħhom fuq livell nazzjonali. Ma ninsowx il-ftejm ta' Pariġi, nafu li hemm pajjiżi li mxew il-quddiema qegħdin eh, li għadhom jiżviluppaw oħrajn li qegħdin jimplementaw, għalhekk aħna issa sta li naħdmu mill-qrib ma dawn kollha biex is-sistemi jkunu verament tajbin. U mbagħad naraw jekk ikunx possibbli u koll li namlu ftejjimit oħra ta' kollegoment ma naħsibx li dan se jiġri mill mal-għada. Fl-aħħar jina ħadd eh, nota eh, ta' talba tagħkom biex kunna miktar trasparenza u għal-futur inżommu għal-negozjati tal-futur inżommu dawn dimajnejna. Iva, grazzi ħafna sur Belet. Sorry. Grazzi ħafna, Signor President. Xtaqt insemmi li aħna naqblu ma da kollu li intqal Speċjalment dak li qal is-sur eh, Panjo, sinjura Dalli, is-Sinjura u dwar nuqqas ta' trasparenza jista' jkun hemm iżjed informazzjoni, forsi iżjed maġla, eh, naqbel ħafna ma dan u nispera li dinja waħda mill-idejat li nistgħu nieħdu minna kif ukoll eh, nikkomunikaw mal istituzzjonijiet l-oħra u jiena naqbel ukoll ma' Sinjura Konecka. Aħna diskutejna ma' delegazzjoni ċiniża f'Bonn li ovvjament f'xi moment jew ieħor iċ-Ċiniżi wkoll iridu jaqblu ma' din is-sistema u kontinenti oħra ukoll. Għalhekk nittamaw li b'dan il-mod mixin fid-direzzjoni it-tajba. Sabiex ikonna evalwazzjoni ottimistika ta' dan il-proċess, grazzi. Grazzi ħafna għal biċċa xogħol tajba Mela jekk il-kollegi jixtiequ jippreżentaw emendi jridu jaġli għax il-skadenza hija s-sitta tal-lum wara nofsinhar inqas minn sati oħra. Nivutaw għada. Mela ngħaddu issa għatħejja tal-pożizzjoni tal-Parlament ta' l-MFF wara l-2020. Ir-rapporter hija s sinjura Jatamaki u qegħdin nikkunsidraw abbozz ta' opinjoni. Mela ħanad il kelma lila, għandek il-kelma. Grazie ħafna, Signor President. Għarnu senar, kollegi. L-MFF tal-Unjoni Ewropea ħaj skadi fl-2020 ġviri dik kurrenti u l-Kummissjoni issa wedet li ħatoħroġ bi proposta għal-MFF ġdida għas-sena d-dieħla f'Mejju. Aħna fil-Parlament, speċjalment dan il-Kumitat, għanna l-opportunità li nispiegaw eżattament x'inhuma il-prioritajiet tagħna l-Kummissjoni qabel ma jħorġu bil-proposta tagħhom. U palma tafu l-MFF, ġviri il-qafas finanzjarju multianwali, huwa wieħed li joħloq ħafna inċertezza aktar minn qatt qabel ġifiri, għax dejjem ikun hemm x'naqra inċertezza ma din id-darba għandna l-impatt ta' Brexit fuq id-daqs tal-budget Ovvjament ma nafux x'tip ta' relazzjoni ħajkollhom ir-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea jekk ħajkun hemm relazzjoni. Għalina fil-Kumitat tal-Ambjent aħna għandna bżonn l-ewwel nett, li nħarsu lejn kwistjonijiet li jaqgħu fil-taħt il-mandat ta' dan il-Kumitat. Ġifieri partijiet tal-MFF, dawk il-partijiet tal-MFF li jaqgħu taħtna, ġifieri. Bażikament dak li sibu hawnhekk huwa dak li tistgħu tistennew li sibu. U għacċar li f'dan l-istadju edin nħarsu il-qoddim li jirġejjeni biex nispiegaw eżattament li ma aspettativi u li ma tamit nishti u naraw jitwet u fl-MFF. Aħna bħala komitat xirridu mill-MFF. Ovvjament iridu ħarsu koll l-esperjenza tagħna bl-MFFs ta' qabel, dak li ħadem, dak li ma ħadimx. U x'jista' isir aħjar. Għalax naħseb li tajjeb ngħidu li l-affarijiet mm, ma marrux tajjeb daqskemm xtaqna f'ċertu oqsma. L-infiq tal-Unjoni Ewropea, l-infiq tal-flus, ġviri tal-Unjoni Ewropea ma jmurx, mandux imur kontra l-għaniet tiegħu, għalhekk jiena naħseb li f'dan is-suġġett hemm bżonn li nippromovu ekonomija sostenibbli ta' karbonju baxx, kif ukoll konsum sostenibbli. U dan permezz tal-budget tal-Unjoni Ewropea nistgħu nappoġġaw għanijiet ambjentali, nistgħu nappoġġaw is-saħħa pubblika kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan u dan ifisser li nkunu qegħdin inħarsu l-biodiversità. Huwa ċar li l-MFF li jmiss ħajkun ta' sfida u ċertament l-MFF kurrenti ma permettinniex li nkun nistgħu nilħu l għanijiet tagħna. Aħna tħallna l-ċertu impenji f'Pariġi u aħna ridna innaqsu eh, l-emissjonijiet b'20% sal-2020 ma mhux ħarnexxinna il-proposti li kellna sissa mill-Kummissjoni jipprovaw jiksbu eh, l-anijiet tal-klima tal-Unjoni Ewropea kif ukoll anijiet oħra ambjentali. rridu nifinanzjaw l-anijiet ambientali tagħna kif suppost jekk nixtiequ niksbuhom u rridu nagħmlu dan mod trasparenti u jina naħseb li dinja xaħġa li tista seħ, tista tinkiseb jekk irridu namlu hekk. Mela jina naħseb li daqse kollox għalissa u nistenna bil għal nirċivi l-proposti li dea tagħkom. Grazzi ħafna jisa naddi l-kelma l-Shadow Rapporters u nibda e, bis-Sur Grazzi ħafna, Sinjora President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l sinjura Jatamaki għal ħidma tagħha naħseb li dan huwa punta tluq tajb ħafna d-diskussjoni tagħna l-MFF li jmiss. Id-dibattitu fuq il-ġejjeni tal-Ewropa eh, issa gwadanja ċertu eh, momentum wara d-diskussjonijiet ta' din is-sena u dan il-budget tal-2020 huwa importanti ħafna għax ma nistgħux inwettqu l-prijoritajiet tagħna jekk ma jkollniex għafas budgetarju tal-Unjoni Ewropea adegwat, mill-konklużjoni tal-ftehim ta' Pariġi il-ġlieda kontra tibdil fil-klima kienet dejjem aktar sinifikanti l-Unjoni Ewropea kienet u għandha tibqa' fuq quddiem ta' dawn l-isforzi. Il-budget tal-Unjoni Ewropea għandu jappoġġa implementazzjoni maġla tal-frejm ta' eh, Pariġi billi jkun hemm dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tagħna kif ukoll ekonomija ċirkolari. Minn barra dan jiena nemmen li huwa importanti li aħna nenfasizzaw li l-MFF li jmiss għandha tikkontribwixxi b'mod attiv anke għat-twettiq tal-impenn li sar min-naħa tal-Unjoni mill Eh, l-SDGs li ġew fissati minn ġus maquda. Il-sim tal-budget eh, li huwa moti għal dawn it-tip ta' miżuri ta' koeżjoni m'għandhomx jitnaqsu wara l-2020 dan huwa punt importanti ħafna u il-fond ta' kozjoni u kif ukoll li RDF si jagħmlu ehm, kontribuzzjonijiet biex jgħalqu distakki soċjali u ekonomiċi bej reġuli u anke jtejbu eh, l-ambjent fl-inqas postijiet żviluppati fuq livell ekonomiku fl-Unjoni Ewropea lura dan irrid imur id fit ma l-fatt li rridu nesploraw modi ġodda kif nistgħu nużaw strumenti bażati fuq is-suq biex inkunu nistgħu niksbu l-għanijiet tagħna. U fl-aħħar net, il-stati membri fuq livell l-ebda stat membru fuq livell individwali ma jista' jindirizza l-sfidi li qegħdin niffaċċaw bħalissa waħdu. Għalhekk aħna nemmnu l-MFF li jmiss għandu jirrifletta jirfletti eh, ir-responsabilità li appoġġa l-istati membri sabiex jindirizza teddit tas saħħa eh, li qed jimminaw il-kohżjoni soċjali. Il-żida eh, ta' ċertu eh, Eh, epidemiji mhux eh, komunikabbli eh, bħal l-obeżità, il reżistenza antimikrobiotika, antromikrobiali. Eh, kif ukoll irid ikun hemm aċċess indaqs għal kura tas-saħħa dawn huma kollha punti li rridu jiġu riflessi fil-MFF li mista wara l-2020. Jien qed nistenna bil-ħerqa li konna kooperazzjoni magħkom fuq dawn il-punti kollha u grazzi. Thank you very much, Mr. Kovacev. We are looking for... Grazie ħafna edin nistennew bil-ħerqan li nikkoperaw. Minn ħata l-SMD manni xie shadow? Signora sinjura Dalli. Ħanibda l-ewwel bil-pożizzjoni ta' Sur Caputo fuq dan is-suġġett Imbagħad ħanaddi għal l-opinjoni tiegħi fuq dan is-suġġett. Mela ħanibda eh, bl-opinjoni ta' Sur Caputo li l-ewwel qabel kollox jixtieq jirringrazzja l sinjura Jatamaki għal eh, setting pożittiv ħafna li nata għal din l-opinjoni hemm referenza kemm għall prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u l-impenji standard kif ukoll il-kontinwazzjoni tal-politiki ta' klima u ta' sostenibilità l-emendi li għandu l-intenzjoni prezenta sul kaputo fuq dawn il-kwistjonijiet ħajkunu sabiex jispeċifikaw ċertu passi l ewwelnet fl-opinjoni tiegħu ħoss li mem lebda referenza għall-ekonomija ċirkolari u għal proġetti innovattivi f'dan il-qasam uħut minnhom jinvolvu kemm il-programm Orizzont 2020 kif ukoll il-programm Life. Minn barra dan u jemmen li l-programm Life għandu bżonn l-appoġġ li meħtieġ anka biex itejjeb l-implementazzjoni speċjalment speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti integrati. L-Ewropa hija mexxejja fid-dinja fil-ġlida kontra tibdil fil-klima kif ukoll dawk li huma l-politiki ambjentali u l-koordinament tal-azzjonijiet tal-istati membri hija ħaġa indispensabbli għalhekk minkejja il-Brexit aħna ma nistgħux laqqas nieħdu pass wieħed lura fuq dawn il-politiki. Għalek u brabta mill-qrib ma dan is-suġġett, hemm dak li għandu x'jaqsam ma' riżorsi tagħna l qegħdin niffaċċaw fil-baġġett irridu nsibu riżorsi addizzjonali sabiex ma neħdux pass lura minn politiki u sfidi tal-ġejjini li għalihom eh, diġà nafu x'inhi triq u hemm bżonn li konna il-kuraġġ li nimxu il-qudiem. Ovvjament u għet jirreferi mux biss għal eh, l-azzjoni interna manka esterna tal-Unjoni Ewropea biex nassiguraw il-fondi eh, għal eh, pajizi li għedin jizruppaw li jipermettu li jizviluppaw eh, il-teknoloġija meħtieġa u ma jamlux li zbalji ta' pajizi zviluppati, jirixti referi u koll protezzjoni ċivili, l-terremoti riċenti li seħew fl-Italja, imma anka dizastru naturali oħra li saraw li saħħu eh, f'partijiet tal-Unjoni Ewropea tajdinna li il-sistema ta' koordinazzjoni taħdem imma ċitt tejjeb. Xtaq isemmi u koll dewmin tal-MFF li mis, mill-jider li dinja barra mill-ambitu imma u jaf li budget li għandu projezzjonijiet ta' aktar minn ħames snin bil-possibilità ta' revizjoni tista' tgħin biex jippjana imma eh, proġetti bħal eh, klima għandhom bżonn aktar żmien minn hekk issejk tippermettu li naqleb għal Malti. Nixtieq nibda billi ngħid li naqbel ma' rapporter meta qed issemmi b'mod partikolari fl-ewwel paragrafu li l-Kummissjoni eh, teħtieġ li tistruttura l-MFF li jmiss f'manjera li verament u blaktar moċċar jirrifletti il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Issa dan b'mod partikolari b'rispett lejn il-ħtieġa li nżommu ir-rwol ewlieni tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol il-tibdil fil-klima u għalhekk nixtieq li niġbet ukoll l-attenzjoni b'mod partikolari għal Green Climate Fund u ir-rwol tagħna meta jiġi għal finanzjament ta' dan il-fond il-Green Climate Fund huwa l-iktar nistgħu nsejħulek attur ġdid fil-arkitettura multilaterali tal-finanzjament tal-klima u se jkun um, fully operational fis-sena 2015. Dan il-fond tal-ġnus maquda għandu rwol ċentrali li jiċċanilja ir-riżorsi finanzjarji lil dawk il-pajjiżi li għadhom qegħdin jiżviluppaw u biex jikkatalizza wkoll il-finanzjament privat għat-tibdil fil-klima. Sfortunatament issa meta id-deċida u ta' deċiżjoni tiegħu li jmur lura mill ftejim ta' Pariġi, il-President Trump qal ukoll li l-Istati Uniti se għafti tikkontribwixxi għal Green Climate Fund li se commitments li mhumiex se jiġu indirizzati ta' żewġ biljun dollaru. Issa żewġ biljun dollaru jistgħu ma jidrux ħafna fl-iskema kollha tal-iżvilupp internazzjonali, imma esperti tal-finanzjament tal-klima jgħidu li dan l-impenn imur ferm aktar il-bot minn dak li wieħed jista' jara hekk mal-ewwel. Għaliex ħafna mill-flus se jkollhom jintużaw ukoll biex timbena infrastruttura bażika neċessarja biex anki jkunu żviluppati sorsi indaf ta' enerġija u finanzjament ieħor jista' jgħin anki l-iżvilupp tas-swieq li jistgħu jikkatalizzaw investiment privat u għaliex ħafna mill-investiment tal-Green Climate Fund um, jati return finanzjarju, il-flus li għatu lil dan il-fond jistgħu jgħinu biex jinbnew iktar minn proġett wieħed. U għalhekk nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel il-parti tagħha biex naċċertaw ruħna li l-livell neċessarju tal-finanzjament jinżamm. U l-appell tiegħi wkoll biex meta nħarsu il-qudiem um, naraw li dan ikun integrat anki fil-politika budġetarja tal-Unjoni Ewropea għas seba snin li ġejjin eh, għal periodu perjodu tal-MFF u nittama li dan ikun jista' jiġi inkorporat ehm, fil mv Report dwar il-futur tal-MFF. Grazzi. Thank you very much. Very interesting idea. very, very Now, uh, Madam Konechna, do you want to speak? Issa, Signora Konechna, titkellem fuq dan issa? Tajjeb wis, mela, na nindirizza l-Kommissjoni. Signora Bojo. Nadda kelma lilek. Thank you, Madam Chair. Um... Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna l-rapporter maki għal din l-opinjoni kif ukoll għall iskambju ta' opinjonijiet. Iva, fil-fatt, palma qalet is-Sinjura Jatimaki eh, dan huwa perjodu importanti immens biex nirriflettu fuq l-MFF li miss il-Kummissjoni nidiet il-proċess bil-White Paper f'Marzu kif ukoll il-dokument ta' riflessjoni fuq il-ġejjieni tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea f'Ġunju u il-Parlament Ewropew ikkontribwixxa permezz ta' rapport ta' inizjattiva propja li ġi imħejji mir-rapporters Olbrecht u Toma ħajkun element importanti immens fil-kontribuzzjoni għal din it-ħejjija. Il-Kummissjoni ħad tkun qed tippreżenta l-proposti tagħha għal MFF li miss f'Mejju is-sena diħla ġifiri fl-2018 u bħalma tafu il-proposti għal MFF jinvolvu għafas ġenerali għal dak li għandu xjaqsam il-regolament tal-MFF imma wkoll e, setta atti bażiċi u strumenti u għalhekk il-kontribuzzjoni motija minn dan il-kumitat fuq l-evalwazzjoni tal-istrumenti eżistenti, ġviri program life jew inkella anka il-finanzjar eżistenti għall-azzjoni tal-klima jew l-ambjent huma utli immens u il-Kummissjoni bħalma diġa rajtu għaliex issa ippubblikajna xi ħut mill-evalwazzjonijiet ta' żmien medju tal-programmi għaddej li għaddejjin il-Kummissjoni qed tirrifletti wkoll bażi ta' dan u għalhekk aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li nirċievu l-opinjoni ta' din il-Kumitat. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Yatamaki? Grazie ħafna, Signora President, jena nishtiq nir-ingrazzja l-kollegi kolla għal kummenti taħħom li għandhom bazi tajba u verament jitkelmu barfin u għet nistana bil għan irċivi il-formazzjoni. Mela, l-iskadenza il formazzjoni mela l iskadenza jgħal 5 ta' Deċembru għan votaw fil-24 ta' jannar fil-Kumitat Envi. Mela, naddu għal-punt li mess. l-sweeteners fil-affarijiet li fil-ikel fil-ħelu. Medina mela oġġazzjoni li hija ta' Sinjura Grostet imma naħseb is-Sinjura Ajuza teħdu la posta u xek, jew le? Sur Belet? Sur Beret, mela Sweeteners. Mela, kelli nati preferenza wieħed mill-viċi presidenti tal-grupp tiegħi aħna ovvjament għandna priorità. Skużani, Andre, grazzi ħafna tal-li għaddejt li l-kelma mela fissem is-Sinjura Grostet fuq l-użu tal-sweeteners fil-ħelu. F'xi ftit elementi. Irridu niftakru li il- Kummissjoni qed tieħu l-tara l-konsegwenzi tal-irtirar tad-direttiva fuq l-ikel U għalek dinja konsegwenza li dawn il-sweeteners, dolċifikanti, eh, ħaġa eh, stramba li dawħa jibqaw autorizzati eh, għal-użu e, fil-xorb, jew inkella f'ċertu tipi ta' ġammijiet, imma mhux ħajġu permessi eh, f'dan il-ħelu eh, tal-forn biex ngħidu hekk. Li huma maħsuba Ġviri pasti kejkijiet jiddaw l-affarijiet qed nitkellmu l-affarijiet il-pasti. E, u aħna naħsbu li din il-perdi ma tamix sens il-ħaġa. Aħna qegħdin nipproponu li il-proposta tal-Kummissjoni qegħdin nopponu anzi il-proposta tal-Kummissjoni għaliex m'hemmx perjodu ta' tranzizjoni adekwat. E, dan huwa l-argument prinċipali tagħna u dan jista' jeddet il-fatt li dak il-periodu ta' tranzizjoni mhux maħsub jista' jeddet id-disponibilità ta' ħafna minn dawn il-prodotti bħal gallettini, kejkijiet, cereal bars li huma maħsuba apposta għal nies li għandhom forsi qed segwu data dieta eh, ta' li huma baxxi fit-sokkor bħal persuni li qed isegwu dieta jew kellha li għandhom id-diabete. Ehm, sweeteners li jintużaw f'dawn ir-riċetti sissa huma dawk l-unika li huma autorizzati meta mqabbel ma rrit li għandhom kontenut u li ta' tzokkor għalek għalina huwa kruċjali l regolament jara li kunem hemm perjodu ta' tranzizjoni raġonevoli u aħna dak l naraw fil-riżoluzzjoni huwa perjodu minimu ta' sentej bħala tranzizzjoni sabiex dawn il-prodotti ta' sweeteners jistaw jiġu eh, formulati mill ġdid u jibqaw xorta waħda disponibbli għal konsumaturi li għandhom dawn il-bżonnijiet nutrizzjonali. Jena mux ħanuqot nidħol fid-dettal eh, fuq dan l-argument. Iżda hija ħaġa ovvja, ħaġa loġika u hemm ċertu konsegwenzi għal ħafna SMEs f'dawn is-setturi. Għalhekk dawn huma l-argumenti li qegħdin nipproponu u li huma il-bażi tal-oġġezzjoni li aħna qegħdin nipproponu fisem ir-rapporter François Grostet. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi. Mela, is-Sinjura Ajuso l-ewwel kellima mill-kollegi. Nista' niftaħ diskussjoni. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, jiena tlabt li nitkellem sabiex nappoġġa din l oġġezzjoni ta' Sinjura Grostet u ċertu termini li fih li tamel bi li jettuża għaliex dawn il-sweeteners huma siguri ilhom fis-suq għal ħafna snin u ħajjibqgħu awtorizzati għal tipi oħra ta' prodotti ta' ikel. Għalhekk din hija problema biss ta' regolazzjoni minħabba e, il-bidla fir regolament fuq il-prodotti dietetiċi. F'dan il-każ il-proposta tal-Kummissjoni ċaħħat il-konsumaturi li għandhom problemi ta' pizzejiet kif jew obeżità kif ukoll ta' zokkor ehm, U bħalma qal il-kellim ta' qabli ħatkun problema kbira l-ħafna SMEs. Jena naħseb li jemżon li jkun hemm ħin eh, biex eh, naħseb li hemm biżejjed bażi biex noġġezzjonaw, nappoġġaw l-oġġezzjoni. Grazzi ħafna u xatt ieħor? Jekk le. Mela, is-Sinjura Juliker mill-Kummissjoni. Yeah, thank you. Thank you very much, Madam. Grazie, Signora President. Xtaqt nirreferi għal rekwiziti għal permessi li għandhom joħorġu fuq eh, l-additives brabta mal-punt li diskutejna qabel tal-fosfati rekwiziti huma stabiliti fil-liġi speċifika U jiena nista' nerġa' ntenni li qegħdin ngħidu li dawn l-additives m'għandhomx ikunu ta' riskju għas-saħħa tal-konsumaturi, m'għandux ikun hemm alternattivi teknoloġiċi oħrajn, m'għandux m'għandhomx waslu għall-ingan tal-konsumatur u jista' u għandhom ukollhom ukoll benefiċċji. Issa fuq il-sweeteners il naħsbu li hemm waħda mill-kundizzjonijiet għalmenu illi jridu ikunu irrispettati illi għandna fil- f'din l-istess liġi, f'dawn l-istess kundizzjonijiet huma jew qegħdin jibdlu t-sokkor mill-ikel li m'għandux t-sokkor miżjud jew nkella qiegħed jitpoġġa flok t sokkor għal ikel li huwa maħsub għal użu speċifiku għal nutrizzjoni kif għandna fil regolament 83 389 u dan kien wieħed mir-rekwiżiti fil-passat l-użu tal-sweeteners fil-pasti u affarijiet tal-ħelu kienu permessi skont id-direttiva erba' u design ta' slash 35 u dawn kienu maħsubin u koll għal użu speċifiku fid-direttiva 89 slash 398. Aħna edin naraw li tinkopru l-ikel għal Eh, maħsub pal nis partikolari li għandhom mart pal diabete kif eh, huwa previs fid-direttiva 89. U l-bidla fil-liġi kienet illi kien hemm recast fis-sena 2009/39 eh, illi li kien maħsub għal użu partikolari pal paranat saħna din naraw li dawn id-direttivi din jipprovdu li dispożizzjoni speċifiċi jistgħu ikunu inklużi għal persuni li kienu qegħdin ibatu mill-problemi ta' metabolizmu rabta mal l-użu tal-karboidrati. Aħna rajna illi il kummissjoni ħarġet b'rapport fuq eh, dawk in-nies li għandhom il-marta tad diabete u rajna illi ma kienx hemm rekwiżiti ta' kompożizzjoni għal dan it-tip tal-ikel huwa bażi ta' dan il-Kummissjoni ma stabilixxietx regoli speċifiċi għal dan. Apparti minn hekk mill-esperjenza aħna rajna illi ċertu regoli din id-direttiva ma baqgħux daqshekk effettivi, ma kinux qegħdin jiggarantixxu l-funzjonament tas-suq intern u għal din raġuni anka għal fil-każ ta' li kien maħsub għan nies li għandhom problemi minħabba problemi ta' metabolismu, rabta mal-karboidrati, dan kien u koll adottat fil-20 ta' Lulju 2016 u dan kien l-iktar punt importanti minħabba l bidla fil-liġi li waslet għal din il-bidla kollha bdiet fis-sena 2013 minħabba li kien hemm dan ir-regolament 69 tas sena 2013 li bdiet tapplika fl-20 ta' Lulju tas sena 2016 din kienet informazzjoni li kienet magħrufa fost il-partit interessati fl-industrija ġifieri issa li neħħejna dan il-kunċett tal-ikel huma maħsubin għal użu partikolari ta' gruppi ta' nies speċifiċi ta' nies pereżempju li għandhom il-marta tad-diabete ma nistgħux naraw li hemm raġuni partikolari biex eh, dan il-grupp ta' prodotti tal-ikel ġifiri tal-ħelu u pasti u l-użu tal-sweeteners fagħhom ma tapplikax din il-ġustifikazzjoni. Allura l-konċett mis-sena 2013 li law madux iġġustifikat għal din raġuni dawn il-prodotti m'għandhomx ikunu eh, m'għandhomx ikomplu jitpoġġew fis-suq Pala konsekwenza ta' dan, skont l-att li għanna qoddimna regolament għandu jinbidel minħabba li l-użu ta' disa sweeteners partikolari li għandhom użu għan nutrizzjoni speċifiku għanda tkun mibdula b'dan il-mod. Periodu ta' tranzizzjoni għall-industrija huwa maħsub ukoll li jkun implementati ġifiri. L-abbozza regolament huwa skont ir-regolament u rekwiżiti tal-Unjoni Ewropea fuq il-kontenut tal-sweeteners flikel. U anke kif għandna fil-regolament 609 tas-sena 2013. Huwa skont ukoll il-kunċett li l-komunità xjentifika qalet ukoll li d-diabete u diabetiċi għandhom ikollhom dieta bilanċata u tajba u dawn jistaw jintazlu dawn il-prodotti tal-ikel li jittiklu minn dawn in-nies mill-ikel normali. Ħalli ikun hemm inqas riskju tad-diabeti tat-tip numru 2 ħalli bekk jitnaqqas il-kontenut tax-xaħam saturat u uh, nistgħu naraw li m'hemm xi soluzzjoni sempliċi biex nsolvu l-problema tad-diabete u il-benefiċċju tal-konsumaturi għall-użu tal-sweeteners u l-prodotti li għandhom is-sweeteners li għandhom ħafna xaħam u ħafna karboidrati xorta waħda aħna ma nafux eh, xinija eżattament bħala xinu huwa l-benefiċċju. Aħna rridu naraw dan l-abbozz tar regolament ma ixekkilx Eh, l-innovazzjoni dawn huma dispożizzjoni li l-om l-applikaw mis-sena 2013 iżda l-innovazzjoni mhijiex marbuta biss ma' zida ta' eh, l-sweeteners iżda għandu jkun hemm ukoll pasti u ħelu illi għandhom inqas xaħam u eh, additives. U eh, anka fuq l-adozzjoni ta' regolament 169 li daħlet fis seħħ fis-sena 2016 aħna rajna illi anka periodu ta' transizzjoni kien introdott brabta ma' dan l-abbozz tar regolament u kien imsemmi anka b'mod speċifiku minħabba li periodu ta' transizzjoni qiegħed jipprovdi li dawn il-prodotti ta' pasti u ħelu li kienu maħsuba għall-użu partikolari minn dawn il-gruppi speċifi ta' nies jistgħu jkomplu jitpoġġew fis-suq u jinbieħu sakemm jispiċċaw għal kollox mis-suq. Il-Kummissjoni għata l-opinjoni l abbozz tar regolament jirrispetta ħafna l-prinċipju ta' proporzjonalità billi aħna niskuraw l-applikazzjoni uniformi tal-kondizzjonijiet il għabbażi tagħhom jinħarġ il-permess tal-użu tal-sweeteners fil-prodotti fl-Unjoni Ewropea ħalli bekk ikun hemm kummerċ ġustu jkun ka' funzjonament tajjeb tas-suq intern. U dan jista' jħol iktar ċertezza legali għal partijiet interessati kollha u anke għal protezzjoni tal-interessi tal-konsumaturi u redna natu biżejjed ħin lill-produtturi biex jadottaw għal bidla minħabba li l-bidla seħħet fis-sena 2013 U apparti minn hekk tu nagħtu wkoll periodu tranzizzjoni għal prodotti li titpoġġew b'mod legali fis-suq. Scholdemus. Tusen tak, eh, fru Forman, jeg eh, follow får lov at supplere. L'onorevole ħafna jena li dispieċini minħabba li wasal ftit tard. Kien hemm grupp ta' nies li ġew iżuru l-Parlament Ewropew kontot Endur magħhom jena nix ngħid li aħna maħniex favur din l-oġġezzjoni minħabba li aħna naħsbu li l-kumpaniji kellhom bżejjed ħin biex jadattaw għal din il-bidla fil-liġi u anke minħabba l-fatt li aħna naħsbu illi din hija konsegwenza naturali tal-bidla fil-liġi li wieħed għandu jadatta din il-bidla ħalli bekk ma jkunx hemm iktar dawn it-tip ta' prodotti għal gruppi speċifiċi ta' nies. U għalhekk naħseb li ma nistgħux nappoġġaw din l-oġġezzjoni, il-bidla fil-liġi jafu biha sew il-kumpaniji. U allura naħseb li hemm ħafna metodi oħrajn ta' kif wieħed jista' jiekol ikollu di ta' bilanċata u tajba għas-saħħa. Din hija problema kbira l-organizzazzjonijiet iżda tan-nies li għandhom il-marda tad diabete minħabba illi huma jasbu illi kien possibbli wkoll li ikollhom tita tajba favur tajba s-saħħa mingħajr dawn it-tip ta' prodotti. Ġifin appoġġaw il-Kummissjoni. Nixtieq issa nsaqsi lil min jixtieq jitkellem l-Onorevoli Sommer. Jekk jogħġbok. Vielen Also die, die rechtliche Lage ist uns. Grazzi ħafna s-situazzjoni legali naħseb nafu nafizat fiex tikkonsis l kommissjoni għandha raġun meta tuża dan l-argument tekniku għalfejn m'għandux ikun permess illi jintuża dan l-sweetener fil-pasti u l-ħelu. Iżda jiena naħseb li għawek mhux biss qegħdin nitkellmu fuq in-nies li għandhom id-diabete, iżda n-nies li batu wkoll minn pizzejiet li huma obeżi u naħseb illi tkun ħasra illi ikun hemm din l-oġġezzjoni naħseb illi forsi id-diabetiċi jgħidu illi iva wieħed jista' jkollu eh, dieta bilanċata minn prodotti oħrajn. Iżda hemm ukoll nies illi għandhom problemi ta' pis. U U allura jkunu jixtiequ li forsi konsmaw dawn il-prodotti, naħseb li jekk ħanoqogħdu nimponu illi fil-fatt għandu jkun hemm inqas xaħam, saturat, inqas sokkor, inqas karboidrati, naħseb li d ma jibqgħux pasti u ħelu mbagħad bħala prodotti ġifieri naħseb illi għan-nies illi huma obeżi naħseb li jista' jkun tajjeb jekk ikun hemm dawn il-prodotti disponibbli apparti minn nies illi għandhom id-diabete naħseb illi naturalment huwa possibbli iva kif qalet il-Kummissjoni li jintuża dan l-argument tekniku iżda ma nistgħux naraw dan kollu biss mill-perspettiva teknika li bella t jek joġbo, grazzi ħafna jifa fissam mis-Sinjura Grostet, nishtinajt li mandiċ wis xinżit ma dak li ntqal mis-Sinjura Zomer, u minn ħattijħor u koll anka favur din oġġezzjoni, dwar din oġġezzjoni, għana mux għet nikontestaw dak li għet jenat mill-Kummissjoni, naturalment aħna għek id nitkellmu fuq l-interess tal-konsumaturi, aħna naqblu perfettament ma dak li qed jintqal mill-Kummissjon dwar tiġa ta' ċertezza legali, il-fatt li aħna qegħdin nismgħu dan l-argumenti dawn affarijiet li nappoġġaw bissieħ iżda kif qalet is-Sinjora Zomer dan jista' jfisser illi allura dawn il-prodotti ta' pasti u ħellu jista' jkun li ma jibqgħux eh, fuq is-suq tagħna, aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, konsumaturi in ġenerali, mhux biss għandna nies illi għandhom il-marda ta' diabetes, dan imħafna nies obeżi wkoll aħna naħsbu li periodu ta' tranzizzjoni ma kienx twil biżejjed u għalhekk aħna nixtiequ nipproponu li nżidu perjodu ieħor ta' sentejn biex noħorġu b'alternattivi għal grupp importanti ta' konsumaturi fl-Unjoni Ewropea ħalli nkomplu nippermettulhom li huma jkomplu jikkonsmaw dawn il-prodotti mbagħad minna u sentejn oħra ikunu nistgħu nagħtu l-possibilità li l-industrija u l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju sabiex joħorġu b'alternattiva. Għalhekk aħna noġġezzjonaw għal din id-deċiżjoni. Grazzi. Grazzi bekk nikkonkludi d-dibattitu nifutaw għada naħseb li kulħadd sema' l-argumenti differenti, mela issa nistgħu ngħaddu għal punt li nis li huwa dwar oġġezzjoni dwar l-istabiliment u l-operazzjoni tas sistema ta' traċċabilità għall prodotti tat tabak u anka dwar l-standards tekniċi għal karatteristiċi tas sigurtà brabta wkoll mal prodotti tat tabak. Dan huwa din anzi oġġezzjoni skont ir-regola 106 għabbażi ta' mozzjoni ta' rizoluzzjoni mresqa mill-Onorevoli Pedicini. L-Onorevoli Pedicini mxħaw biex um, jipprezenta l-oċċezzjoni ġifiri nistaw naraw li diskutuh dan il-punt jew le. Memħat iżda li jixtieq jippreżenta din l-oġġezzjoni. Signora Sur Parnio jew Sur Florence? Iva, jena nishtiq l-kollega. Naturalment, nħalli jitkellem qabli iżda jekk mhux jgħatawek, ma nistax eh, nippermetti jitkellem qabli. Naħseb li hawnhekk qegħdin nindunaw li għandna xi ħaġa pjuttost stramba minħabba li jekk eh, naqra dan li għandna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-sitwazzjoni fejn il-Kummissjoni Ewropea għandha l-obbligu illi tara li kuna iktar traċċabilità tal-prodotti tat-tabak, din hija xi ħaġa illi saret u anke nbidlet xi ftit u anke fil-kontest ta' dan ta' din il-proposta il kollega Vitiċini din l oġġezzjoni jiena nixtieq eh, nispjegalkom forsi xi din nitkellmu jiena nixtieq ngħidilkom illi dak illi għandu jkun garanzija ta' traġġibilità huwa marbut ma' ħafna level, ma level kbir ta' indipendenza, per eżempju, jek ikun hemm kumpanija kbira f'Londra illi għandha relazzjoni professjonali ma' IBM, ma' IBM, din il-kumpanija tista' tara illi il-kontratt ta' traċċabilità għal Philip Morris jew kumpanija oħrajn ikunu jistgħu jittieħdu minn din il-kumpanija għalhekk il-Kummissjoni stabbilixxiet ċertu perċentwali jekk hemm kumpanija li edha tieħu iktar minn 10% tal qliħ ta' li ġej minn dawn il-prodotti tat-tabak ma tkunx tista' jkollha f'idea dan ix-xogħol. Issa l-kollegi din jgħidu li il-kumpanija issa għandha m'għandix għalfejn tirrispetta dan il-perċentwal ġifieri jista' jkun illi jkun min ikun bħala kumpanija rilevanti jekk huma jistgħux jagħmlu dan ix-xogħol illi jieħdosib is-sistema ta' traċċabilità, jistgħu jagħmlu hekk. Jiena qed naraw wkoll li hemm il-proposta illi din il-kumpanija ma jkollha l-ebda rabta assolutament l-ebda kuntat ma' eh, prodotti ma' kumpanji li jipproduċu prodotti tat-tabak. Jiena naħseb li dinja daqsxejn esaġerata. Jista' jkun hemm ukoll ċertu referenzi differenti, naħseb li din hija xi ħaġa tista' tkun perikoluża ħafna għalhekk jiena naħseb li huwa tajjeb illi dak li qegħdin naqraw hawnhekk huwa possibbli wkoll fl-Italja naħseb li hemm regoli differenti iżda mhux dak li aħna għandna hawnhekk allura ma naħsibx li għandna xi alternattivi oħrajn ħlief illi ma naċċettawx din l-oġġezzjoni. Sur Parnio. Kollegi, d'abord je voudrais euh, dire combien euh, euh j'ai appris. Jina naħseb li dak li smajna palissa jagħmel ħafna sens. U Ovvjament dan huwa eh, forma parti minn grupp informali fil-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett tal-prodotti tat-tabak. Issa ilu xi ftit ta' snin diġà eh, li edin naħdmu u, anki sena l-oħra ħna rbaħna eh, ċertu, punti anki jekk għaw min ikun dejjem qed forsi iżom lura, imma traċabilità tal-Kummissjoni Ewropea nafu li dak li titlob il kommissjoni Ewropea huwa importanti wkoll. Meta qed naraw dawn iż-żewġ oġġezzjonijiet tal-kollegi, iva, wieħed jista' jimmaġina li dan huwa tħassib leġittimu u però il-sistema ta' traċabilità eh, eh, mhux biss tiġi tiġi qed id-dum imma eh, il-riskju għajja li tieqaf jew ma taħdimx. Din is-sistema ta' traċabilità li hija indipendenti awtonoma u għandna il-qafas tar regoli biex naslu għalih il-Kummissjoni il-kalendarju kol zammejn miegħu anki tal-implementazzjoni anki jekk is-suġġett huwa komplikat u kien hemm ukoll ma ninsewx ħafna pressjoni mill-gruppi li għandhom interess dirett f'dan is-suġġett. Imma il-Kummissjoni Ewropea ma ċediċ. Eh, matul dan il-proċess kollu kenna ħafna ċansijiet fil-Parlament Ewropew biex nisprimu it-tassib tagħna. Kenna laqat konġunti tal-Baġitu tal-Ambjent li organizzajna eh, fit-12 ta' Lulju ta' din is-sena kenna ukoll laqat mal-NGOs f'dan il-Parlament li tawna ċans li deputati Ewropej biex eh, eh, nisponu l-ideja tagħna u naraw li s-sistema verament tip autonoma. Huwa wkoll importanti li ngħidu li l-NGOs li huma edin jġildu kontra il-problemi tat tabak dejjem talbu il-Kummissjoni Ewropea daw kienu daw l-NGOs dejjem jitolbu l komissjoni Ewropea x'kienet qed tkaxkar saqaja u kienet qed tgħid li qisha qed iżomm mal-produtturi tat-tabak. Grazzi ħafna. Sinjura Sommer. Also es ist auch nicht angenehm, wenn hier ein Anspruch Iva, jina naħseb illi nista' ngħid li huwa diffiċli nitkellmu fuq punt meta l-kollega li ressaq dan il-punt mhux huwa preżent, issa fuq il sistem ta' traċċabilità jiena naħseb illi ma nistax nitkellem fuq um, bħala sistema kif qal is-sur Pediċini, naħseb li hemm problema oħra iżda problema illi għandhom il-produtturi tal-sigarri aħna qegħdin naraw li kunem hemm kumpaniji żgħar li ħafna drabi kollhom biss għaxar ħaddiema jaħdmu magħhom illi għandhom ħafna tradizzjoni wkoll eh, marbuta mal-produzzjoni tagħhom li bażi ta' din tradizzjoni jipproduċu dawn is-sigarri. U il-piż finanzjeri tant huwa qawwi biex ikun hemm introduzzjoni tas sistem ta' traċibilità li huma ma jkunx jistgħu jagħmluha u allura din hija xi ħaġa li verament mhix ħatejn għal pis amministrattiv ħajkun hemm bżonn ta' tagħmir ġdid bħal scanner, printer, Iżda dawn ma fajt forsi kulħadd għandu hemm ukoll tammir ieħor li kull li għandhom ħajkollhom bżonn u biex jagħmel hekk jagħmlu hekk ħajkollhom bżonn ta' ħaddiema biex jasnu din it-tip ta' informazzjoni. U hemm problema teknika wkoll għal dawk li jipproduċu s-sigarri, aħna nafu li s-sigarri rridu idumu ftit maħżuna qabel ma jkunu jistgħu jinbiħu kważi anka sena kultant u jiena naħseb li din is sistema ta' traċċabilità li tittibdanka anka matul il-produzzjoni, matul il-sistema il tal-produzzjoni, rridu naraw eżattament li din id-data kollha fejn qed ikun prodott li ma magnant użat, id-dettalji kollha u anka lil min dan il-prodott imbieħ u fejn. Jiena naħseb illi il-kumpaniji iż-żar ma jkunux jistgħu jispeċifikaw din l-informazzjoni, speċjalment meta jkunu qed jipproduċu dawn is-sigarri minħabba li jridu jaħżnuhom biex jisom um, jilħu jisiru fil-kondizzjoni, jisiru tajbin għal kondizzjoni li fihom jridu jimbieħu, għal din raġuni ma jkunx jistgħu jissodisfaw dawn il-kriterji, għal dura din id-data ta' sistema ta' traċċabilta ma tkunx tista' tkun rispettata. Naseb li hemm problema minħabba li mill-perspettiva teknika dawn il-kumpani ma jistgħux jirrispettawha din hija xi ħaġa illi rridu nikkonsidraw. Parti minn hekk aħna nafu illi id-direttiva tad-tabak hija maħsuba biex timponi l-istruzzjoni tal-konsum tas-sigaretti u aħna nafu soċjalment dawk minna li ilhom membri li kull darba illi aħna provajna nirdu azzjoni, aħna rajna illi dejjem provajna nirdu azzjoni iżda fil-kontest tas-sigari din hija xi ħaġa li ma miex ħat applika tajjeb. Jien naħseb illi jkolli ngħid l kummissjoni għandha toħroġ b'xi regola speċifika speċjali wkoll l kumpaniji żgħar li jipproduċu s-sigari. Aħna ma nixtiequx li l-kumpaniji żgħar għam b'dan il-bot minħabba rekwiżiti l-ġodda u l-klijenti illi konsmaw dawn il-prodotti eh, dawn is-sigari ġifiri għandhom iktar minn 35 sena ħafna drabi, ġifiri mhux pa sigaretti, ġifiri s-sistema ta' traċċabilità għas-sigari ma naħsibx illi hija xi ħaġa li hija possibbli allura ma nistax nifhem għalfejn il-Kummissjoni miex qiegħda toħroġ pregola speċifika sigarri u anke biex ngħid xi ħaġa oħra naħseb illi din hija sistema li qegħdin e, narawa u koll anka fil kuntest tas sigarri li memx traffikar u koll fil-sigarri għanna fu li din id-drattiva kienet maħsuba biex jitnaqqas il-kontrabbandu u koll fil-sigaretti iżda fil każ tas sigarri memx Jiġifieri għalhekk ukoll naħseb illi hemm bżonn li b'mod urġenti nissuġġerixxi lill-Kummissjoni biex toħroġ b'regola ta' eċċezzjoni għal kumpaniji żgħar li jipproduċu dawn is-sigarri ħallibek nkunu nistgħu neskluduhom mill-kamp ta' applikazzjoni minħabba li jekk l-affarijiet ħajimxu kif eh, ħasbet il-Kummissjoni din dan ħajkun ta' svantaġġ għalihom. U jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li ma taqbilx eżattament ma dak illi jiena. Tlab iżda naħseb illi din hija l-unika possibilità biex tħassib tiegħi jekk tħassib tiegħi jkunu konsidrat jiena hekk biss nista' nappoġġja talba ta' Sur Pediċini. Jiena nixtieq il ngħidilkom illi din it-talba forsi nistgħu jekk aħna ħana ċettaw aħna verament nixtiequ li bħala konsekwenza ta' dan il-kumpani żgħar ta' medju ħajin erdu minħabba fejk. Grazzi. Very much for bringing the topic up. Grazzi ħafna tal-intom għajimtu dan is-suġġett, is senjura Goneċ Kassa. Iva, grazzi. Jiena se nitkellem għannom ta' Sur Bojlan mill-grupp tagħna għax mhux ijataw il-lum u talabni ngħid kentejn fuq dan is-suġġett. Mela, dwar dawn l-atti ta' implementazzjoni għanna dilemma. Naħsbu li kullħat jixtieq li jkollna traċabilità li tkun taħdem għal prodotti tat tabak sabiex ma jkunx hemm prodotti falsifikati u ma jonqos sitħul ma jkunx hemm laqqas dannu fuq is-saħħa tal-bniedem imma Jekk dawn l-atti ta' implementazzjoni jaddu kif huma, nkunu f'sitwazzjoni fejn iridu indajfuhom. U se jkonna problemi anki daw mene. Eh, dan ovvjament u għannu qasman naħħa tal- e, komissjoni regola 106 ta' regoli ta' proċedura jati il-possibilità li konna dawn l-atti ta' implementazzjoni. Imma dawn l-atti maħna ma nistawx namlu skużinju tagħhom. Jiddispjaċini ħafna li dawn l-atti ta' implementazzjoni l-Kummissjoni verament dawmet biex ħarġithom u biex bekk ma, ma jkonniex aħna ċans li namlu l-istudju tana fuqhom. Din l-oġġezzjoni li qegħdin niddiskutu se tostakola il-sistema kollha ta' traċabilità mhix sitwazzjoni aċċettabbli mill-kriterji ta' indipendenza fli għanna fil-latti l-implementazzjoni edin nitilfulom il-lan taħħom. Irridu noqogħdu wkoll attenti għal kontratturi issa contractors imma rridu dejjem naraw li l-interess tan nies tal kontinentana huwa l-iktar importanti mitħul għal għall-industrija tat-tabak irridu neħdu deċiżjonijiet b'mod indipendenti u l-Kummissjoni trid tara x'inhu hija l-priorità. Jekk verament taħseb li dawn l-ostakoli se jisfrattaw din is-sistema ta' tracking, tittejdinna il-proposti, la bossa proposti ġew tar wisq. Xi skużi hemm għal dan? il-poteri tal-parlament qed jiġu minati hawnhekk. Nishtenna bil-ħerqa kif se tirribat il-Kummissjoni fuq dawn l-affarijiet kollha sabiex inkunu nistgħu niddeċidu kif se nivvotaw. Grazzi. Grazzi tal-li għaddej dan il messaġġ sur Florence. Iva, jena xtaqt nejt l-istess ħaġa naħseb illi l-ebda talba jew oġġezzjoni huma ħajibdlu l-liġi tat-tabak. Aħna hekk qegħdin nitkellmu fuq proċedura li qed tkun ikkritikata rridu ngħidu jew iva jew lej Jiena naħseb illi il hekk kif qalet is-Sinjura Sommer. Jiena mhux qed ngħid li dinja xi ħaġa tista' tkun eh, ta' l- kumpaniji żgħar ta' daqs medjina mhux qed ngħid li m'hemmx problemi. Smajt kumment intellettwali ħafna li qasbis fimtu, ma insomma. Jiena naħseb li din il-proposta li qed naraw hekk mhijiex aċċettabbli. Ma il-ħan bidlu ċertu affarijiet favur il-kumpaniji żgħar daqs medju. Jiena nifhem jekk ikun hemm xi lobbying, iżda jiena naħseb li din il-proposta hija xi ħaġa dajfa wis u ma nistgħux nirġgħu grazzi. Great. Na. Tajjeb wis. Aw xi ħadd ieħor? Le Sur Borkowski għall-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. l-ewwel net diġi Sante tirringrazzjakom għall appoġġ dejjimi li jagħti dan il-kumitat MV. Aħna għamil triq twila għamilna flimkien revizjoni ta' direttiva ta' tabak sissa fej verament edin fl-axħar tal-reġim ta' TPD il-ġdid ġifiri sistema ta' traċabilita' Dawn is-sistemi ta' palissa għaddew minn ħafna studji ġew diskussi fit-tul ħafna ma' l-istati membri kollha u kien hemm ħafna konsultazzjonijiet anki daw formali pubbliċi. Kien hemm workshops bdil ta' idejat organizzati laqat minn dan il-kumitat proċess li ħafna żmien ma kien bżonn jus sabiex naslu għal prodott aħħar li ta' kwalità tajba li nasbu li huwa wieħed bilanċjat hemm kontroll sħiħ għal katina tal-provvista traċabilità tagħha l-rekwiżiti tekniċi u legali ta' dan il-TPD u FCTC anki ġifiri kif jaħdbu għalko leġislaturi. Memx em, pis, anzi, flessibilta li huwa benefiċċju għal operaturi żgħar aħna naqblu kompletament li rridu nagħtu attenzjoni partikolari għall indipendenza tas sistemi mill-industrija tat-tabak. Il-proposta hija qawwija fuq dan il-punt. L-indipendenza l-autonomija hija l-qofol tas-sistema wkoll eh, ir-rapportaġġ u l-autoritajiet kompetenti se jkollhom ukoll kull traċabilità tal-movimenti tal-prodott u anki se jkun hemm l-awtonomija tal-providers terzi biex dan isir b'mod possibbli proporzjonat. L-indipendenza tmur li lin minn xi żewġ klawżoli titkun iktar sistematika u hekk insibuha fil-proposta tagħna. Dan il-proċess ġabna għal punt li jekk aħna rridu nonoraw l-iskadenza, skont kif qalu l-leġislaturi, rridu nimxu il-qoddim. Din hija sfida imma xorta possibbli. Dan kollu peress li l-istati membri jridu li kollom 12 xar għal dan il-fatturi essenzjali għat traċabilita, nafu li mux sejjir nesċilna u jista' jkun nerġgħu lura għal bidu net. Nisperaw li ma naslux għal dan sabiex it traċabilita eh, ma tibqax biss xi ħaġa li nixtiequ u mhux realtà. Il-realtà issa ilna nixtiequha. Iva, grazzi ħafna bekk nikkonkludu. Jew le. Sinjura Sommer fil-qosor ħafna. Ivan, di mistoqsija wara li smajt il-Kommissjoni. Kif se tiżgura l-Kommissjoni li l-iżar industrija dak li produċu il-sigarri u sigarri lows? Il-Kommissjoni għandha xi idea ta' kif eh, dawn sej eh, se jimxu l-qoddim, dawn rridu kon għom nafu kif se jsir dan. If I may uh, reply to this question. Nishti nirribatti għal nirrispondi u forsi ndaqkom b'xi dettalji ta' natura teknika. L-ewwel net il-kolleġislaturi ddeċidu li s-sistema se ukoll tapplika mhux biss sigaretti imma għal prodotti oħra ta' tabak ħames snin wara, ġifieri qed nitkellmu fuq Mejju tal-2024. U se jkun hemm numru ta' miżuri fir-regolament sabiex il-ħajja tal-dawn il-produtturi żgħar ma tkunx komplikata wisq. Per eżempju, produzzjoni blit hija skluża minn devices anti tempering Umbat, hemm ukoll modi differenti tar rapportaċ il se jkun hemm status quo ġifieri 24 eh, sija mhux minnu li l-operaturi żżar jew xi operaturi hemm bżonn li kollhom li kunu jafu min se jix l-prodott tagħhom meta jkunu qegħdin jagħmluh. Din informazzjoni eh, toħroġ biss meta tinħareġ l-invoice. U ovvjament hemm ir-reġim tal-VAT li għalih kulħadd trid ikun jaf, kulħadd trid ikun intisma' min se jixtri il-prodott. Dawn huma ċertu dettalji issa bħalissa mhux daqshekk importanti imma jekk ikolkom sunkom jiena nista' ngħaddihomkom dawn id-dettalji. Iva, grazzi ħafna. Mela, bekk nistgħu nikkonkludu dan id-dibattitu. U nivvotaw fuq din l-oġezzjoni għada. Issa l-aħħar oġezzjoni għallum hija dwar il-glyphosate. Bella, għanna tiġdi tal-approvazzjoni ta' sustanza attiva tal-glifosat. Għanna oġġezzjoni għall-labbozz tal-att. Din oġezzjoni oġġezzjoni eh, tresqet mis-senjura koneċka. Forsi tista' terġa' tintroduċi il suġġett Tispjegawna. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi Jiena qed nressa din l-oġġezzjoni għannom tal-grupp eh, politiku kollu tal-GUE NGL. Imma mhux senħu ħafna ħin għax is-suġġett nafuh bl-amment l-oġezzjoni mux l-ewwel darba qed titressa u aħna qed nagħmlu appell fuq il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex ma eh, jġeddux l-sustanzi attivi fuq il glyfosate Il-proibizzjoni u l-inizjattiva li tkellimna fuq il-ġimgħa eh, l-oħra nixtiequ li l-Istati Membri Kummissjoni jadottaw miżuri interim eh, biex jeskludu dawn anki ġifiri fuq il-dokumenti kollha li adottajna fil-Parlament. Il-proposta tal-Kummissjoni mhux qed qis xi miżuri interim jekk ikun hemm xi tarif tekniku ġdid li joħloq eh, nuqqas ta' ċertezza legali, is-settur agrikolu mhux se jkun ippreparat u se nġibu friskju l-agrikoltura fl-Unjoni. Ġifieri l-Unjoni Ewropea, anzi l-Kummissjoni Ewropea ma tkunx qed tirrispetta l-kompetenzi tagħha. In-nies li huma interessati f'dan is-suġġett jafu ġġara wara nofsinhar illum stess għax l hemm 18 stat membru u 9 stat membru li ma votawx favur it-tiġdid tal-approvazzjoni sija u nofs. U aħna dak kollu li diskutejna fil-parlament, dak kollu li adottajna fil-plenarji, għatma u xatnatu kasu. U dak li ġara illum wara nofsinhar fil-Kummissjoni ifisser li mhux qed jitqies ix-xogħol li nagħmlu aħna, mhux qed jagħtika mhux qed jingħata każ tiegħu. Aħna konna qawwija ħafna fuq il-fejsa u l-użu tal-glifosat fi spazju pubbliku li jintuża wkoll fil-fejla tfal mill-2009 inna naraw il-periklu il-periklu għal-ċittadini tagħna, għas-saħħa tagħhom, għat-tfal tagħna. U dak li jagħmlu l-Kummissjoni llum u l-Istati Membri illum għax l-approvazzjoni se tiskadi fa' snin, se jiġri għalhekk Jena nista' nifhem li l-opinjoni politika ta' dawk involuti l-kbar timbidel, imma jibqa l-fatt li l oġezzjoni tagħna ma tqisux. Hemm disa stat membru li kienu kontra dan kollu. U l-Kommissjoni ma isieċ dan kollu Għalek il-Kommissjoni mhix interessata li tkun taf kif jasib għal-Parlament Ewropew li laqqas l-inizjattiva ta' ċittadini jiena naħseb il-Kommissjoni għandha tispjegalna kif u kome se tara il-futur. X'se jiġri ħames snin oħra meta l-approvazzjoni meta dan is, eh, din is-sustanza se tkun projbita milli tintuża fil-spazji pubbliċi u kif se jsir il-face out? Xi ħaġa li suppos ibilna fuqha fi Strasberg. L-oġġezzjoni tagħna hija waħda attwali ħafna. Forsi se tgħidulna li qed inkunu populisti aħna maħniex hekk, aħna qed nagħmlu dan għax il-Kummissjoni ma trix tirreaġixxi għall oġġezzjoni tagħna twebbes rasa. Is-Sinjura Ajuso. Muchas gracias, Presidenta. Yo... Grazie ħafna, Signora President. Jena ħan itkellem fisem is-Signora Delaj. U fil-fat l-opinjoni taħja li similni għal tijaj. Aħna għedin nifacċaw oġġezzjoni ġdida dwar is-sustanza tal-glifozat. Imma rridu ngħidu li l-ħidma li saret sissa hija ħidma serja, riguruża u pragmatika li konsidrat il-punti kollha differenti, l-opinjonijiet kollha differenti. Issa dwar il-forma jekk aħna rridu nibatu messaġġ lill istati membri, il-Kumitat tapell nħatar illum, ntaqallum, u e, id-deċida fuq perjodu ħames snin. Aħna kontent il-Kommissjoni konsidrat l-opinjoni tagħna x'ħames snin huwa proprju dak li għamilna fl-aħħar proposta, jiena l pressjoni li dan huwa biss mod ta' kif rridu inżommu dan id-dibattitu miftuħ fejn hemm ċertu gruppi li huma interessati ħafna fih. Apparti dan għal dawk li jaħsbu li l-Kummissjoni ma sematniex le dan huwa mhux minnu u legalment il-Kummissjoni tittażel bejn li tirtira jew kellha li ġeddet il-phasing out mhix possibilità huma biss l-istati membri li jistgħu jieħdu d-deċiżjoni li jirtiraw b'mod progressiv dawn il-prodotti il-prodotti kommerċali li fihom dawn is-sustanzi. Issa dwar il-font jekk l-istati anzi l-bazi, jekk il-stati membri ridu jirtiraw il-glifosat, ridu jipprezentaw alternativi għal dan il-prodott li il-professjonisti kunu jistaw jużaw. Iġviri kunu jistaw e, jissostitwixxu dan il-prodott bxi ħaġa li hija eh, taħdem l-istess u l-istess tip ta' prezz għax inkella ħajkun hemm riskju ta' kompetizzjoni iżleali mal-kompetituri internazzjonali tagħna għalhekk jiena naħseb naħseb fil-bdiewa ma mhux huma biss jużaw il-glifosati, pereżempju il-rotot kollha tal- eh, tal-ferroviji jekk ma jużawx il-glifosati jirriskjaw ħafna nirien minħabba l-sparks li jtiru. Għalhekk dawn joqtlu eh, il-ħaxix ħazin ħażin kollu li kunem viċin ta', tracks tal-ferrovija. Issa dwar dawn is-sustanzi li huma bbażati fuq il-fiduċja eh, tal-aġenziji tagħna. Irridu noqogħdu attenti għaliex jekk aħna ma nibqgħux nużaw l-aġenziji tagħna nispiċċaw bi kriżi ġenerali ta' fiduċja u dubji li jibqgħu. Għalhekk nixtieq nfakkar li fidejn l-istati membri rerfaw responsabilta li għandhom li rridu jihdu deċizjoni ħarja huma u l-lum ħadwa. Għalek jina jiddispiċini li l-istati membri damutant u rritinżit li naħseb li il-glifozat eh, u din minna ħatijaj biex ma nerġax nitlob il-kelma, diġa tkellimna bizzejiet u dakinar meta ġiet ippreżentata l-inizjattiva u smajna ħafna affarijiet li ma kinux minnhom u rrid li anka affarijiet stupidi u anka ċertu akkużi li saru kienu stupidi. Grazzi. Thank you very much, Mr. Poch. Um, uh, yes, uh, thank you. Iva, grazzi. Jena, ah, ma, kell, ma konċ qed naħseb li ħanoqot najja tunħamba, imma ħajkolli nagħmel hekk. Jiena nipprotesta kontra il-protest, l dispiegazzjoni li ta' sinjura xina nista' nikkwota minn rezoluzzjoni ta' Ottubru. Il-Parlament titlob il-Kummissjoni biex tadotta miżuri biex il-glyfosajt jitwaqqaf sal-2000 sa Diċembru 2022 biex il glyfosate ma jintużax wara din id-data. Ġifri aħna aħna ma tlabniex il tġdid tiegħu, aħna tlabna li dan jitwaqqaf u dan irridu neħorġu najtu biċ-ċar dak, dak li jedna. ċifiri kollegi, ejja ma ninterpretawx ħażin dak li ġi adottat bil-maġġorazza fil-Parlament Ewropew. Issa ħankompli biċ Není potřeba eh, dodávat nic Fil-verità, ma dak li qalet is senjura konixna għandi biss punti ħor nżid ma dak li qalet. Din ir-riżoluzzjoni rridu nkomplu nappoġġawa ma ngħidu li dik ta' Ottubru, riżoluzzjoni ta' Ottubru iktarija korretta għax fija nsibu iktar argumenti li huma pertinenti għal eh, fuq għas-suġġett. Ġifiri biex ma ndajfux ir-riżoluzzjoni li ġiet adottata permezz ta' 355 vot, aħna nejdu li aħna fil-bid ma ridniex naqblu, ma konniex qed naqblu ma din ir-riżoluzzjoni, qed inkun sinċir li nisotwixxu eh, tekst eh, tekst iktar dajjef mux se niksbu xej fl-opinjoni tagħna, ma xorta aħna se napoġġjaw dan għada minħabba dak li għandna kemm smajna mill-kollegi tal-PPE. Jiena ma naqbel xej affattu ma li din l-interpretazzjoni. Kif inti biss għandek il-ħila jew tinterpreta dak li adotta dan il-parlament. Jiena niprotesta, eh, ili niprotesta fis social networks, fl-istampa u sen kompli namelek. Dak, dak li qed jagħmlu ċertu kollegi hawnhekk aħna il-proposta għadda sa nappoġġjaw għax anki jekk fil-bidu ma konniex se nagħmlu dan. Grazzi ħafna. Uh, Tajjeb, issa Sinjura Hazelkamp. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel qed nixtieq ngħid proset lill-Kummissjoni Ewropea għaliex għamlu dak kollu li setaw biex iżommu il-glifosat fuq is-suq u nexxielhom. Aħna nafu li l-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej ċedew għal eh, pressjoni mill-Monsanto u l-Kummissjoni Ewropea u qablu ma' din dan il-prodott li ħarbat l-ormoni u jagħmel ħsara lill-ambjent, il-proposta tal-Kummissjoni manda lebda limitazzjoni għall-użu. U din kienet waħda mill-prekondizzjonijiet minnaħat tal-Parlament Ewropew. U ma tistaw taraw lebda riflessjoni tal-punti l-oħra li talab il-Parlament U l-Unjoni Ewropea bażikament tat il- eh, il-go-ahead għall-iżjed prodott perikolus fid-dinja joħloq il-kanċer kemm għal bnedmin kif ukoll għall-annimali u jam ħafna sara, proporzjoni kbira ta' ċittadini tagħna eh, għandhom dan l-sustanza fil eh, dan il-prodott nidġess l-ilma fil-Ewropa u anka l-ambjent modi. Oħra l-Kummissjoni qed ipoġġi 9 biljun ċittadini u annimali fi periklu għabbażi ta' riċerka li ma sarriċ sew kif ukoll injora talba ta' 3 miljun ċittadin Ewropew u dan ħajwassal għall inqas fiduċa mill-laħa ta' ċittadini fl-Ewropa. Din hija eh, daqqa ta' ħarta oħra għall-Ewropa u jiena nikkonsidra li din l-estensjoni mhijiex aċċettabbli. Grazzi ħafna u xaħti ħor jitkellem? Jekk le, Sinjura Juliker. Iva, grazie ħafna, Signora President. Mela biex nwieġe għal eh, sejħa ewlenija tal-rezoluzzjoni eh, tal-posta rezoluzzjoni li hija li tipprojbixxi il-glifosat immedjatament u jkun hemm miżuri biex ikun hemm phase out eh, sħiħ tal dan din is-sustanza mill-Unjoni Ewropea nixtieq intenni l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li mem lebda raġuni xjentifika jew kella legali tappoġġa projbizzjoni tal-glifosat tal tal glifosat fil-kuntest tal-leġizlazzjoni tal-pestiċida um, preżenti. Il-glifosat ġi evalwat mod sħiħ mill-Stati membri mill-Awtorità ta' Sigurtà tal-Ikel Ewropea kif ukoll l-EFSA u l-konklużjoni kienet dejjem l-istess il-klassifikazzjoni tal-glifosat bħala kanċeroġeniku mhijiex xi ħaġa ġustifikata. L-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll pajjiżi oħra madwar id-dinja fil-Kanada, pereżempju l-Ġappun, l-Awstralja, New Zealand, kif ukoll Il-laqa konġunta tal-WHO fuq il-residwi tal-pestiċidi waslu għall-istess konklużjoni. L-Aġenzija Internazzjonali għal Riċerka tal-Kanċer li kolja entità tal-WHO għada l-unika eh, aġenzija li għanda opinjoni differenti fuq kemm dan il-prodott huwa fil-fatt karċinoġenu jew le. Min barra dan, fid-9 ta' novembru ta' din is-sena riżultati ta' studju kbir ħafna eh, ġi publikat fil-ġurnal tal-Glanster Institute u mara lebda rabta eh, bejn e, li wieħed ċertu bdiwa li kienu esposti għal glifozat u il-kanċer. Issa dwar il-prassi tajba tal-agrikoltura jek dan jintuża mod tajjeb ma jagħmel l-ebda eh, teddida s-saħħa tan-nidmin jew l-ambjent jew kellha normali. U intqal kemm il-darba f'din il-kamra u wara l-istudju tal-informazzjoni kollha li kien hemm jider li bħalissa l lebda bażi biex ikun hemm dubju fuq l-evalwazzjoni xjentifika u l-konklużjonijiet li ħarġu fuq il-glifosati li saru fl-Unjoni Ewropea. Issa dwar il-kunċett ta' phase out, Nixtieq nenfasizza li fil-qafas leġislattiv kurrenti fejżaw tista' timbeda biss meta l-approvazzjoni ta' sostanza ma tiġix imġedda u bħalma qed qabel eh, ma hemm lebda bażi la legal waqa xjentifika sabiex l-approvazzjoni tal-glifozat ma jiġix aċċettat għalhekk phase out f'dawn iċ-ċirkostanzi mhijiex possibbli. U għabbażi ta' din l-evalwazzjoni xjentifika u wara li ġew mitqisa fatturi oħra xjentifiċi, inklus ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-24 ta' Ottubru tal-2017, il-Kummissjoni batet il-proposta tagħha għal tiġdid tal-approvazzjoni tal-glifosat tal-ħames snin li mhuwiex il-perjodu ta' ħin tas soltu ehm, għal votazzjoni fid-9 ta' Novembru u dakinhar ma kien hemm l-ebda opinjoni li ma l-ebda ftehim imma kien hemm stati membri li qalu mod ċar li kienu jappoġġaw tiġdid eh, perjodu itwal minn ħames snin. Kaħna nqisu l-obligi legali l-fatt li l klifosat jilħaq il-kriterji ehm, li hemm fil leġislazzjoni fuq il-pestiċidi u fil dawl ta' ċirkostanzi li il komissjoni batet il-proposta tagħha l kumitat tal-Appelli fis-27 ta' Novembru ġifieri l-umar nofsinhar. E, u il-proposta tal-Kummissjoni ġiet appoġġata minn maġġoranza kwalifikati tal-Istati membri. Grazzi ħafna. Thank you very much. Again, on this objection we vote tomorrow. And that concludes our... Uh... Mela, Għalaqna il-punti tagħna fuq l-aġenda narawkom għada fid-disa. Grazzi ħafna u il-lejla tajba.